kien hemm kienem il-Ġermaniżi li jaħdmu fil minjeri li ġew jipprotestaw hekk għax xejn għalqulhom il minjeri naf li dan għandu x'jaqsam mal-kompetittività ma aħna rridu nħarsu wkoll il-postijiet tax-xogħol għalhekk xtaqtin kun naf se tkun il-pożizzjoni tagħna. Kif nistgħu nindirezzaw din il-problema? il manjieri se jingħalqu fil-Ġermanja u l-affajt mhux se jkomplu kif dawn eh, in-nies huma mdorrin ewlenin nishtiq insaqsi jiena l-kollegi l-oħra hekk għandni xi idejat xi għażliet oħra x'nistgħu Si, signora Presidenta, también yo conozco muy de cerca esta situación que eh, Grazzi, jiena wkoll għandi esperjenza ta' sitwazzjoni bħal li kolla konsekwenzi eħzina ħafna ukoll fi Spanja se jkun hemm ukoll konsekwenzi soċjali li jaqgħu fuq spallej ċittadini u ċittadini issa id-disprati. Qed jaraw fl-Ewropa kollha il-problema tax-xogħol mhux isa qed nigisna ħafna fl-Ewropa. Imma n-nies issa qegħdin f'sitwazzjoni disprata għax m'għandhomx xogħol jina naħseb għallin inqas aħna għanna nisimawhom il-dawn in-nies hemm bżonn li anki f'dan il-kumitat naraw eżattament x'għandhom bżonn dawn in-nies nisimawom naraw x'interessi tagħhom x'inhu huma l-interessi tagħhom fejn jridu jaslu x'il-problemi tagħhom soċjali inħabba din is-sitwazzjoni ekonomika kollha x'se jkunu l-alternattivi jina naħseb li dawn in-nies m'għandniex inħalluhom waħidhom minn artama. Is-Sur Thomas Mann. Inti semmejt id-demonstrazzjonijiet anki s-Sinjura Figueredo l bira semmitom semmita dan il-punt il-bira dak li ġara eh, f'Brussel kellu eh, sinifikat ikbar għax ikopri ħafna suġġetti li huwa xogħol tagħna il-problema tal-austerità tal tkopri ħafna iktar materji milli l-affarijiet soċjali. Dak kollu li għandu jaqsam mal-dejn, per eżempju, mhux se niftaħ dan id-dibattitu fuq dawn l-affarijiet attwali, intom eh, tistgħu taraw fil-laqalimis tal-koordinaturi kif nistgħu forsi insegwu eh, dawn is-suġġetti ovvjament dawn huma fil-qalba tax-xogħol li għandna nagħmlu tagħna skont il-mandat li għandna u hemm bżonn li aħna natu każ dak kollu li qed jiġri u npoġġu anki fuq l-aġenda dawn l-affarijiet. Nixtieq infakkarkom ukoll li l-Kummissarju Andor dal-waqt jasal biex jitkellem magħna dwar il-programm ta' ħidma tal-sena d tal-2011 imma anki waqt il-laqa tal-kolleġ tal kummissarju l-bira kienet laqa twila ta' fux il-governanza ekonomika ħadet ħadu tlet sijat jiddiskutu għaw mbagħad fuq il-poplu Roma baqa' għaddejna l-satej oħra. Ġifieri aħna dawn is-suġġetti se nerġgħu nqajmu għamma l-kummissarju u mbagħad inkomplu fil-qalimis tal-koordinaturi. Nerġaw lura għal l-agenda tagħna Sinjura Arkin se tippreżentana r-rapport fuq mm, kif inkejlu l-progress f'dinja li dejjem qed tinbidel. Grazzi ħafna Sinjura. Irridu nsaqslu għennet x'inhuwa il-GDP. Nistgħu ngħidu li dan jikopri l-produzzjoni nazzjonali ġifiri l-attività ekonomika kollha bazata eh, u l-flus li tiġġenera. L-GDP huwa miżura tajba fit-tletinijiet meta ma kienx hemm l-ebda miżura, l-ebda ċifra, ma kien hemm l-ebda mod kif niddiskrivu l-ekonomija, kien eh, saret miżura importanti ħafna minn dak iż-żmien Imma minn dak iż-żminijiet il-dinja nbidlet mhux is-soċjetà imma d-dinja kollha, anki dak li aħna għal dak kollu li nagħtu valur. Il-kuntest il-GDP ħafna drabi jagħti figuri pożittivi, jiġifieri li huma pożittivi anke jekk ikunu sitwazzjonijiet negattivi. Pereżempju, jekk ikun hemm diżastru, il-GDP imur għall-aħjar għax ikun hemm ikrar eh, kostruzzjoni, eh, rainforest ukoll jitla għax jinbieħ jinbieħ l-injam meta jinqerdu l-foresti. Imma xorta qegħdin nkejlu l-attività ekonomika imma għandha qasijiet tagħha. Aħna huwa responsabilità tagħha li nifmu eżattament xinu l-GDP. Issa, deċiżjonijiet ta' politika tajba jiddependu wkoll fuq informazzjoni tajba. U anki jekk il-kriżi ta' bħalissa naraw li n-nies m'għandhomx xogħol, eh, xorta l-informazzjoni hija essenzjali għax inkella ma nkunux nistgħu l linja politika li rispondu tajba għal kriżi li għandna dimna. Għalhekk meta jiena nsemmi l-GDP ma nirreferix biss għal fatt li l-informazzjoni tkun eżatta u eh, ġifri kemm tkun ta' kwalità, imma iċ-ċifri jistaw ikunu eżatti ma ma jiddiskrivux is-sitwazzjoni jagħtu biss eh, daqatajn ekonomika tista tkun ukoll ikunu bla, bla użu eh, għal xejn għal fattur soċjali. Il-GDP hija huwa miżura tajba imma ħafna drabi ma jkunx hemm il-linji ta' politika kollha eh, inkorporati anki eh, dak li huwa well-being pereżempju. Jiena naħseb li hemm ukoll ċertu lakun bej l gdp u l-kundizzjonijiet reali tan-nies. Diġà tajtkom l-eżempju ta' meta jkun hemm xi katastrofi ħafna pajjiżi naraw id-diskrepanza li teżisti bej il-GDP u l-GNP eh, dan huwa fatt tal-pajjiżi affarijiet li jvarjaw ukoll dwar il-medji, mhux se noqgħod nitħu infetta fid-dettall, imma ħafna drabi jistgħu jagħtu stampa li ma tkunx eżatta għax il-figuri ma jirrepreżentawx eżattament eh, dak li kuna għaddej minnu eh, il-bniedem f'ċertu moment. Il-GDP jirreferi biss għall-ekonomija għat-transazzjonijiet tas-suq għalek, mżon aħna naraw xandom bżon ċittadini nikkomunikaw maħħom biex naraw xistaw ikunu l-indikaturi aħjar biex ikonna dibattitu aħjar u anki l ta' politika aħjar. Mux biss il-kwantità importanti imma anki l-kwalità, ġifri mux il-kemm tqum ħaġa imma l-valur tagħha naraw eżattament xwieħed jista' jirbaħ jaqla u xwieħed jitlef l-istess ħin. Il-kwalità tal-ħajja, diġa semmejta, nistgħu nitlu fid-dettall, bżonn naraw ukoll nagħtu daqatajn lejn il-progress li xi ħaġa dinamika Għandi xi żewġ punti oħra. Dawk l-affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' distribuzzjoni huwa importanti għax kemm tkun b'saħħitha soċjetà jiddependi ħafna fuq din id-distribuzzjoni kemm ikun qed jiġu distribwiti tajbin l-affarijiet. U ovvjament is eh, sostenibilità tagħhom fi żmien il-well-being tal-ġenerazzjoni futuri wkoll. Iġifiri il-miżura ma tix tkun imkejla issa imma wieħed irid ikun jista' jassessja sitwazzjoni tal-ġejjieni, pereżempju l-pensjonijiet, risorsi li mhumiex renovabbli, it-tħul għonek għet nitkelmu fuq il-bazi taħħa. Is a factor in our society and of ovvjament il-fatt li nies jiddejnu il-sistemi ta' sigurtà soċjali. Irridu wkoll naraw kif inkejlu x-xogħol li jiġi mħallas u dak li mhuwiex eh, remunerat ġifiri n-nis per eżempju li jgħinu l-ħattijħor. Naraw eżattament kif qed tiġri l-koezjoni fis-soċjetajiet tagħna l-aħħar punt. Hemm indiċi oħra mhux biss il-GDP, hemm l-indiċi tal-iżvilupp tal-bniedem, l-SALY, ġifiri l-aspettativi tal-ħajja. Mhux qed nibdew mill-bidu, ma l-aħħar kumment biex inkun nista' nagħti ċans l-aħrajn jitkellmu, nista' ngħid li peress li l-GDP dejjem huwa ċifra li tintuża, ħafna drabi dan jiskuża ċertu nuqqasijiet fil-teħid ta' deċiżjonijiet. Grazzi ħafna. Private discussion. Dawk li għandhom diskussjonijiet jekk jaġobkom żommuhom barra minn din il-kamra. Issa naddi l-kelma lil dawk li talbu biex jitkellmu.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 huwa membru ta' delegazzjoni ta' dan il-Parlament biex jittitratta diskussjoni tal-Parlament hemmhekk dwar il-poplu eh, tar Roma. E, u saqsini f'kollaborazzjoni ma' Sinjura Arkin biex insemmi paragrafu ġdid li qed jipproponi. Nirreferi hawnhekk għal GDP fuq il-livell ta' tal-kunsilli lokali qed ngħidu li l-GDP mhuwiex biżejjed biex inkejlu kollox imma hija ħaġa tajba jekk imbidlu u nikkoreġuh biex inkunu nistgħu insegwu it-tendenzi u x-xejriet xorta il-GDP rridu nikonsidrawa ma nistawx ngħidu li ċifri li tuna jitina GDP ma nistawx nużawhom imma hemm bżonn li naġġustaw dawn iċ-ċifri u din l-inizjattiva intuha ħafna importanza u napprezzaw ix-xogħol li wetqet is-Sinjura Arkin u ovvjament qed naqblu kompletament ma' dan ir-rapport. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Kinga Kunz. Thank you very much. Grazzi ħafna. Jien ukoll nixtieq nitkellem fisem l-SND li aħna bissi aħna poġġaw din l-inizjattiva u x-xogħol ta' Sinjura Harkin. Ma naħsbux li l-GDP mhux xira ċertu punt. Iżda U li lina li waqt il-krizi kena kizbit ekonomiċi, iżdanki problemi ekonomiċi, u għalek ma kienieċ tajnuna għallajnuna għall-situazzjoni u l-soluzzjoni għal-krizi. Għalek rridu natu li din il-kwistjoni. Il-GDP mux kapaċi kejjel l-tqassim tal-biżijiet kif semmit s-Njura Harkin u ma narawx kemm it-kabbir jasal għal l-aktar vulnerabli għal dawk l-aktar foqra. U din hija l-problema li dawn qed jiżdiedu fl-Unjoni Ewropea u għalhekk irid ikun importanti għalina li naraw tassew qed jiġri u qed bażi biex din tkun ta' influenza. Fuq il-kwalità ta' ħajja nabżon bżonn li konna indikaturi oħrajn, naħdmu fuq l-emendi biex ikun hemm il-koperenza tas-soċjetà li hija importanti għalina, l-igwaljanza, l-sitwazzjoni tal-inklużjoni fil-komunitajiet lokali, iżda anke wkoll fuq il-livell nazzjonali. L-aspettativa tal-ħajja tista' tkun indikatur importanti l-aċċess għall kultura s-servizzi soċjali, s-servizzi tas-saħħa, it-trasport li hija problema lokali ħafna drabi l-aċċess għat-tarif, xogħol deċenti, l-impjiegi, l-delizzi, eccetera Ma nafux xe ix kwistjoni ta' nuqqas ta' diskriminazzjoni, tkellimna dwar il roma l-bira mot estensiv u f'dawn l-aħħar xhur, l-aċċess għall-ambjent b'saħħtu, l qasam ta' djar, l tisħin l-ilma, eccetera eh, fl-axar mill-axar mbagħad il-korruzzjoni f'pajjiż li qed kollha impatt fuq il-kwalità tal-ħajja, l-aċċess tas servizzi eċetera. U għalhekk ċerta li jista' jkonna strument b'saħħtu ħafna jekk ikonna mod ġdid li nkejlu l-kwalità tal-ħajja, level tal-għajxin u mhux biss il-tkabbir tal-GDP. Grazzi. Ehm, Madam eh, Jean Lambert, puis Madame Figueredo. Is-Sinjura Lambert u mbagħad is-Sinjura Figueredo. Grazzi, President, nixtieq nifraħ lir-rapporter, naħseb li għamlet ħafna ġabrat informazzjoni ftit klim li huwa permess għall-opinjonijiet bħal dawn. Naqblu fuq il-fiduċa sieħ fuq dan, dejjem konsidrajna li l-GDP mhix kejl bir-reqqa ma jitkellimx dwar il-kwalità biss dwar il-kwantità u iqarra u l politika u għalhekk jekk il-lan li jkollok 3% ta' tkabbir sena wara l-oħra ma mhux bil-fors li jgħid xi ħaġa dwar il-kwalità li qed tipproduċi u għalhekk mill-perspettiva tagħna tfisser li għattaqret il-pjaneta aktar malajr. U hemm perspettivi oħra fiħdan dan. Il-kwistjoni tad distribuzzjoni hija importanti ħafna. Costa Rica għandha tkabbir anqas minn Niġerja iżda hija soċjetà aktar indaqs meta mqabbla man Niġerja fejn id-dinja hija aktar lejn il-partijiet għolja tas-soċjetà. Nem emendi li ovvjament irridu u Nixtieq nagħmel punt partikolari fuq il-dimensjoni ta' l ugwaljenza bej sessi u l-indikaturi ah. oħrajn, iżda anki l-kwistjoni dwar ix-xogħol biħlas u dak bl-ħlas dak ħan nerġgħu nirrepetuh anki għas-sena diħla fis-sena tal-volontarjat. Dinija xi ħaġa importanti ħafna li tiġbor flimkien is-soċjetà iżda ma tidirx fil-ċifri tal-GDP. U għal darba ħreja distorsjoni għalek nistaw morru li l-in mill-GDP biex ma tkunx l-unika indikatur li kolla effett. Grazzi. L-ewel signora Figueiredo, mbagħad is-signora Mora. Tobrigada. Eh, Grazzi, President. Jien ukoll naħseb li l-kollega għamlet xogħol siba ħafna din l-opinjoni. Għanna paġna waħda biss f'dan il-proċess iżda irnexxiela tinkludi ħafna dejat importanti f'din il-paġna waħda biss. Marret li l-in mill-GDP għal indikaturi aktar ta' kwalità, iżda anki indikaturi ta' kwantità li provdu riflessjoni aħjar tar-realtà. Musa noqgħod nerġa' ntenni dak li qalu kollegi qabli, iżda b'mod ġenerali naqbel mal-bosta aspetti li tqajmu. Per eżempju, għanna nkomplu nħarsu lejn l-aspetti tal-ugwaljanza bejn is-sessi, bejn l-irġiel u n-nisa, l-aspetti kulturali, l-aspetti tal-impigi, xogħol biħlas u xogħol mingħajr ħlas, iżda naħseb hemm aspetti ieħor li ma tqajjimx hawnhekk. Huwa aspett importanti li rridu nżommu f'moħħna għal-ġejjieni u dan huwa is-sem demokratiku tal-ċittadini. Mhux biżejjed li jkollna livelli tajxin aħjar, iżda rridu niżguraw li l-ċittadini jihdu sem, jipparteċipaw, li jkun hemm il kondizjonijiet meħtieġa biex ċittadini jkunu involuti. Jew involuti fuq il-ħajja lokali, fuq il-ħajja politika, reġjonali, nazzjonali, fuq livelli differenti. Iżda anki qed naħseb dwar li jipparteċipaw mod usa biex ngħidu hekk li jkun hemm is-sem tal-ħaddiema fil-ġestjoni u fit-tmexxija tal-kumpaniji tagħhom etc. Hemm ħafna pajjiżi u raġuni fejn id-demokrazija tieqaf fil-bibin tal-fabriki u dan huwa minnu f'ħafna pajjiżi fl-Ewropa. L-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw il-ħaddiema għandhom ftit ċans wisq li kollhom li jkunu kollhom l-opportunità li leħnu l-vuċi tagħhom. Fil-ġejjini as soċjetà rridu niżguraw li l-sem demokratiku u l-valuri marbuta ma' dan tkun kwistjoni importanti u li titqis. U dan huwa suġġeriment li nixtiequ li ninkludu f'din l-opinjoni. Madame Morin, puis Monsieur Poupakis. Signora Moran, mbagħad l-Onorevoli Poupakis. Mikrofonu għal-kellim jek jozbu. Pardon. Skużawni, jena you know nixtieq ninaqat mal-kollegi tiegħi biex nirringrazzja Signora Arkin għal veru biċċa xogħol tajba. Mela, għanna għandna dimna eh, problema serja għax il-GDP hija xi ħaġa eh, serja u mod ta' kif kejjinna l-affarijiet fil-ekonomiċi xi senilu sen ilu kienu validi, imma illum irridu nsibu mezzi differenti għax id-dinamika dak iż miex mhix l-istess tal-lum. Meta konna biss konċernati bil-GDP u l-GNP. Aħna, is-sitwazzjoni m'għandniex bżonn stampa ta' situazzjoni li ma tinbidilx, wieħed irrid jis il-GDP bħala element ta' situazzjoni imma element li jista' jmexxina l qudiem fil-ċertu kollinji ta' politika. Hemm il-perspettiva umana u anki ta' kif aħna nkunu iktar attrezzati dan kollu jrid eh, jiżviluppa u jevolvi Għalek, l-indikaturi li nsibu għawnek eh, fil-lista umma tajbinu validi, jina nishtiq kikun għaraw kol koll eh, affarijiet li indaħlu da kollu li jiġri fil-pajjiżi differenti fuq il-lifelong learning kif smajna qabel anki ġifiri kif nistgħu ninvestu biex f'dan il-kapital tal-bniedem uman biex narsjal ikollu min-nies biex jerġgħu iħarġu eh, irwiħom biex ikunu pass pass mal-dinamika mal dinamika tal pajjiż kif rajna kif l-Irlanda per eżempju fejn il-ħaddima ma kellhomx taħriġ matul il-ħajja kollha tagħhom. U għalek ma kienux lesti biex jaddattaw ruhom għal kif eh, dbitu l-affarijiet ekonomiċi. Umbat hemm il-perspettiva tar riċerka għax dan huwa punt ta' kif nistaw inqisu il-ġejjieni tal-kumpanniji ġifiri qegħdin fl-istess dinamika hawnhekk Inti semmejt ukoll il-mezzi ta' solidarjetà li hemm bżonn naħsbu fihom, jiġifieri bil-volontarjat naqbel kompletament. Jiena mal-indikaturi anki għal nisa hemm bżonn naraw x'miżuri se nieħdu, kif se nkejlu differenzi veri bejn il-salarji tal-sessi differenti irridu naraw eżattament xinu ma' differenzi bejn is-saliri tan-nisa u l-irġiel. U anki kif semmejna kif se nġibu ċertu bilanċ bejn il-ħajja eh, tax-xogħol u il-ħajja ġifieri il-professjoni u anki l ħajja tal-familja. Naqbel mal-kollega li saħaq fuq il-fatt li mhux biss għanna bżon nużaw il-GDP bħala miżura nazjonali eh, nazzjonali imma anki hemm bżon dan inqisuha b'bażi reġjonali. Għax hemm ħafna pajjiżi li fuq bażi reġjonali l-affarijiet varjaw hemm bżonn li fuq biex inkunu iktar ċerti bil-ċifri fuq abbażi nazzjonali rridu nkunu nafu x'qed jiġri fuq livell reġjonali. Issu Kapkis. Fiska tua eb din Grazzi. Iva l-GDP mhux l-unika indikatur, iżda mux qed ma nistgħux ngħixu biss blindiċi u bin-numri, rridu nagħtu wkoll l-aspett uman anki l-għajxin tal-ċittadini. Forsi meħtieġa ta' kejl oħrajn pal-man qal. Forsi li nkejlu l-idiosinkreziji bejn f'kull pajis u dan diġa sejħu għalih 50 ċittadin Ewropew il-bira. Kont preżenti hemm fejn ċittadini kienet jitalbuna mod ieħor alternattiva biex nitrattaw il-kriżi, iktar minn inqogħdu nissikaw il ċinturin biex insibu modi kif nistgħu napagġaw l-impjiegi, it-kattir tal impigi u din għandna nqisu bis-serjetà u nħarsu lejn din id-direzzjoni wkoll. Grazzi. Merci, je voudrais à mon tour euh, faire euh, quelques observations. Għandi xi kummenti f'dan l-istadju jiena naħseb li din kwistjoni tal-indikaturi ilna s-sa nitħattu fuqha ġifiri il-nozzjoni, il kunċetta ta' beyond GDP. Eh, illum qed nifokaw iktar fuq il-kriżi. U issa li qegħdin fit-tieni fażi, ġifiri nistgħu ndaħlu iktar indiċi, nistgħu forsi naraw għaliex il-kriżi qed ittina raġuni oħra biex forsi nħarsu l-affarijiet minn perspettiva oħra differenti. Ovvjament hemm affarijiet li jkunu fuq medda itwal ta' ta' żmien li jistgħu jitlu bħala indiġi biex nindeċidu l-orjentazzjoni tal-politika. Umbat, ekk jekk aħna rridu li ċittadini li jaċċettaw din l-istrateġija tal-2020, eh, il-roadmap xorta hija tagħna. Imma din il-roadmap ma jkollha lebda, ma tagħmel lebda sens jekk aħna ma nkunux nistgħu nevalwawha u kolla b'bażi tal-GDP u tal-GNP. Ma mhux biss hemm bżonn li konna indikaturi tajbin jiena fuq il-kriżi anki mill-rapport ta' Sinjora Arkin nerġa' niftakar f'dak li kont issuġġerejt li nsaqsu lill kummissjoni Ewropea li b'mod parallelu ma' dawn l-indikaturi klassiċi tas-soltu nużaw dawn il-ġodda ġifiri għanna il-konversjoni ta' bejn il-dollar u l-euro, ikonna u kol relazzjoni bejn GDP u indiċi oħra. Paragraf numru 6, naħseb fil-fat, il-punti kollha mqajma huma importanti jekk nita eh, tal-postijiet fejn joqogħdu n-nies tal-housing. Eh, wieħed irid iżid ma' dan il-kwalità tat-trasport kwistjoni ta' trasport ovvjament hija xi ħaġa li eh, tolli il-GDP u anki livell tal-għajxin ta' ħafna nies u ovvjament ma nistax ma semmux il-punt tal-edukazzjoni. Naħseb li punt ieħor li wieħed jista' jiddiskuti għandu x'jaqsam mal-innovazzjoni kif qed tajjeb Sinjura Arkin fil-paragrafu numru 2 dak li um, juri ġifiri jew ġija l-nies li jkunu impenjati biex jinvestu um, fil-kapaċitiet tagħhom u jersqu iktar lej l-innovazzjoni. Dan ukoll ġifiri jitlu fil-kriterji klassiċi li meta nqisu l-GDP. Fl-aħħar naħseb li fl-opinjoni għall kumitat tal-Ambjent irridu kol insemmu dak kollu li jirrepreżentaw dak kollu li jirrepreżenta is-settur pubbliku fil eh, dak li għandu xaqsam mal-ħajja u lejxin tal-nies. Tal, tal, tal daw kienu l-punti li kelli jien, il-rapport jek senjura Arkin kien tajjeb ħafna, imma forsi tixtieq żid xi ħaġa jiena inti kiċċans issa. Grazzi senjura President, ħanżon fil-qosor nafu li ħnivvutaw. Nixtieq nirringrazzja l-kollegi dejja tajbin ġodda hemm ħafna xogħol li isir u nħares il-qoddim biex naħdem magħkom il-koll. Grazzi. Merci beaucoup. Euh, nous allons donc ouvrir un délai de dépôt des amendements Mela l-iskadenza l-emendi huwa 12 ta' Ottubru f'nofsinhar u nagħtu ħarsa lej dan fejn 8 ta' Novembru u nivvutaw l-għada. Mbagħad il-Kumitat MV li huwa l-Kumitat Ewlieni ikolli jieħu deċiżjoni tiegħu imbagħad nar 29 ta' Novembru sal l-ewwel ta' Diċembru f'dik il-laqa. Naddu għal-votazzjonijiet, nittama li kullħat għandu l-karta tal-vot, għaw xaħat li mandux il-karta tal-vot tiegħu. Surori. Oui. Eh, l-atom l lenne. Għandi suġġeriment, nixtieq nagħmel proposta biex eh, fuq ir-regolamenti l-aħħar laqa tal-koordinaturi. Aħna ma eh, irnexin naqblu dwar il-rapport dwar il-popolazzjoni Roma għalhekk nixtieq li hawnhekk fil-kumitat nivvutaw fuq dan is-suġġett. Sur Saħkas. Iva, President. Jom ma konċ fl-istess laqa tas-Sur Sabawdi. Iżda fuq dan ir-rapport partikolari u l-opinjoni mal-Kumitat Libe fir-rigward ir-Roma. Is-soċjalisti staqsow għal dan ir-rapport minkejja li l-PPE ma ridux dan ir-rapport mod partikolari. U kif bdew ħejju dan il-xogħol il-Kumitat Libe, kulħadd ħass li jkun aħjar li l-grupp soċjalista jitrattaw din il-kwistjoni partikolari. Għalhekk, <clears throat> jiena ma nafx għalfej għandna nerġaw nibdew naħdmu fuq xi ħaġa li diġà ġiet trattata mal-koordinaturi, ma naħsibx li għandna l-fejn qodhom daħluha fil-kumitat. Grazzi. Sur saħkas, jiena ħadd nota u fil- il-rapport tal-koordinaturi, ovvjament nsibu dan kollu, imma fil-gruppi ma kienx hemm problemi bid-deċiżjoni li tieħdet bejn il-koordinaturi. Mela, ma nafx fej wasalna immorru għal punt li jmiss fuq l-agenda l-sfida demografika u solidarita bejn il-ġenerazzjonijiet, il-rapport tas Sur Thomas Mann għanna żewġ opinjonijiet eh, minn kumitati differenti. Paragrafu wieħed wieħed fil-kompromess għanna prezentazzjoni minn eh, ħafna gruppi favur kontra astensjonijiet. Dan jaddi wara l-paragrafu wieħed għanna paragrafu ġdid 32 eh, emenda ta' Sur Higgins. Favur kontra astensjonijiet dan ma jaddix. Tini paragrafu D di għanna ħafna gruppi għawnek eh, favur kontra stensjonijiet mela paragrafu jaddu għanna eh, il-paragrafu sa 36 il Zimmer favur kontra jaddi paragrafu anzi eh, l-emenda 37 l-istess persuna favur kontra stensjonijiet ma jaddix paragrafu 3 kompromess E għanna gruppi differenti favur kontra astensjonijiet jaddi paragrafu 4 e, kompromess F favur kontra astensjonijiet jaddi paragrafu 5 kompromess G dan jaddi paragrafu 5 paragrafu wieħed tal-Komitat tal komitat tal nisa jaddi paragrafu 53 sur krab Krabnoħ favur kontra Mela għan iċċekkjaw għax mhux ċara eh, dan il-votazzjoni. Votet uvert, tout le votet? a pu voter? Kulħadd ivvota? Kulħadd ivvota l-votazzjoni magħluqa? Le, hemm xatt qed jivvota żejjed. Mela forsi nitlop il-kollega jimur juża tamir taħdeja. Forsi tista' taħdem. Voilà, il n'y a plus de flottement. Euh, donc tout le monde a pu voter. Tajjeb mela l-votazzjoni maluqa. 24 favur, 19 kontra mela għaddit. Issa paragrafu 5, 54. Signora Ronzulli u Baldassarre, kolħat favur, kontra astensjonijiet għaddit. 55, Signora Harkin, favur, kontra astensjonijiet għaddit. 56, Signora Zimmer, favur, kontra astensjonijiet maddiċ. Issa naddu għal paragrafu 7. Tepwis. Naddu issa 57, mira koza favur kontra stenzjonijiet għaddit. Paragrafu 7. 11 mil fem favur kontra stenzjonijiet għaddit. Paragrafu 8, 58 koza favur kontra stenzjonijiet għaddit. 59 Sinjura Umar Rutin, favur kontra stenzjonijiet għaddiet. 60. Li ħajrik, favur kontra stenzjonijiet għaddiet. 61 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 62 plam favur kontra astensjonijiet għaddiet. Signora Castex 63 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 9, kompromess H, favur, kontra stenzjonijiet għaddiet. Disa, 67 għaddit, 68 favur, kontra astenzjonijiet għaddit, paragrafu 7 fem favur, kontra astenzjonijiet għaddit, Signora Lin, l-amenda li mis, favur kontra astenzjonijiet Naħseb li għaddit dan għamlu verifika. Votazzjoni miftuħa fuq 69. Kulħadd vota, votazzjoni magħluqa. 23 favur, 19 kontra, mela għaddiet. B'astenzjoni waħda. 70 Sinjura Lin favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 10 kompromess I favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 10 u 73 Signora Cornelison favur kontra astensjonijiet għaddiet. 11 Naħħiet ta' Sinjura Karnoħ favur kontra maddiċ mela kompromess je favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tajja pwis, dan iwassalna l-paragrafu 12, kompromess ke, favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Fuq il-kompromess ke, il-ħodor jishtiqu Jamlu zida tal-klim Life Cycle Approach to Employment. Approach to l-ħajja l-impiegi. Suppost votajna dwar dan iktar kmini tajt il-President. Tajja pwis, mela nivotaw fuq il-kompromess Ke, ke, ke. Nistaqsi rapporter u l-membri jekk joċċettawx din l-emenda bil-fom biex nbidlu l-klim fl-sigurta bil-approċ tul il-ħajja bl-impigi, sal-impigi. Iva, jena naqbel, President, għaw oġazzjon għal din l-emenda bil-fom, tajt il-President, Sur Engel. C'est juste que je me demande, même... Mela, jiena kont qed nistaqsi jidher li kulħadd jaf dwar xi xed nitkellmu hawnhekk. trattaw l-aspetti ta' semantika tal-flassigurta jew le? Iżda l-approċċ tul iċ-ċiklu tal-ħajja x'inhu? X'inhija batterija li tista' terġa' tikkarga jew le? X'inhi? Tajja wis, tajt il-President, mela l-emenda bil-fom mux aċċettata, jiderli, mela naddu issa għall-emenda ta' Signora Kestek Design, favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 13, kompromess L, Bemenda bil-fom minnaħa rapporter u l-grupp SND. Min huwa favur dan il, din l-emenda ta' kompromess e kif ġiet emendata mill-grupp SND. Favur, kontra, astenzjonijiet, mela għaddit. Paragrafu 13, 94, Signora Blinkoviċuti, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. design, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. 96, Castex, b'emenda bil-fom mill-Alde, Naħseb li din hija aċċettata mill-awtur. Favur kontra mela adottata. Tajja wis 97 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 98 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 99 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 10 mill-fem favur kontra estensjonijiet għaddiet, 100 Signora Harkin favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 103 Skużani ta' president 103, Signora Umer Ruiten, favur kontra stenzjonijiet għaddit. 102, Signora De Cosa, favur kontra astenzjonijiet għaddit. 101, <clears throat> favur kontra astenzjonijiet għaddit. 104, Signora Plam, favur kontra astenzjonijiet għaddit. 15 kompromess emme minn huwa favur għaddit mela tajjeb wis 110 sinjura Blinka Fiċuti favur kontra astenzjonijiet għaddit 111 sinjur l-onorevoli Pupakis favur kontra astenzjonijiet għaddit 112 favur kontra astenzjonijiet għaddit 113 favur kontra astenzjonijiet għaddit 114 favur kontra, astenzjonijiet għaddit. Le, ma ddiċ, għandkom raġun. Għandkom raġun, mela, ma ddiċ dik. Tajb wis, paragrafu 16, 116, Signora Cornelisin, talba għal votazzjoni maqsuma. Mela l-ewwel parti, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Imbagħad il-bqija tal-sentenza favur kontra astensjonijiet m'għaddiċ. L-emenda 115 issa favur kontra astensjonijiet għaddiet. 117 talba għal votazzjoni maqsuma l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet It-tieni parti bija test favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 118 <clears throat> Issa Signora Zimmer favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 119 namlu talba biex naħuwa favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess N B'emenda bil-fom? Min huwa favur bil-kompromess bl-emenda favur kontra astensjonijiet għaddit. Après le paragraphe. Mela. Tajab wisq? Issa Sinjura l 120 hija tixtieq li nikkonsidrawha bħala żieda għat-test dwar l-implementazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq il-non-diskriminazzjoni. Min huwa favur li nżidu din? Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. <coughs> Mela. Tini punt, 124-125 biex innaħħuha. Signora Lambert, skużani, President, iżda jekk ħadna l-emenda 120 bħala zida, mbagħad votajna fuqha, iżda xorta waħda mbagħad mal għajniex l-emenda 84 bħala zida għaliex eh, kienet mresqa bħala test u mhux emenda orali għandna nuqqas ta' konsistenza għek u għalhekk nixtieq li nerġgħu nikkonsidraw l-emenda 84 li ma kienx emenda bil-fom, kienet imresqa bħala test u diġa dejjem nija għal talba ta' sinjora Lin għal 120 mela nixtieq li tikkonsidraw anke għal 84. Tajja pwis? Tajt president Mela, mux ħanerġaw niftħu dibattitu fuq dan il-rizultat kien ċar, l-emenda ma ġiċ mill-qwa u ħanibqaw naħdmu b'din id-direzzjoni. Issa, paragrafu 17, punt 2, 125 sa 124 sa 126 biex naħuwa favur kontra astenzjonijiet maddux. 127 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 128 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Tajjeb, Paragrafu 17, it-tieni punt A. 129, Sinjura Plam, votazzjoni maqsuma. L-ewwel parti, favur, kontra, <clears throat> astenzjonijiet, maddiċ. Tieni parti issa, min huwa favur? Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ ukoll. 130 favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddiet. 131 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Eh, Raba punt 132-133 għatneħħija favur kontra astenzjonijiet maddowx. Kompromess O, minu a favur, kontra, astensjonijiet adottata. Issa, dan wassanna għal 138 favur kontra astensjonijiet għaddit. 139 li rik favur kontra astensjonijiet maddiċ. Tajjeb, paragrafu 18 kompromess P favur kontra astensjonijiet għaddit. Tajjeb, 147 favur kontra għaddit, 148 favur kontra astenzjonijiet u koll, 149 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 150 sur Papakis favur kontra astenzjonijiet għaddit. 151 mill-istess awtur favur kontra astenzjonijiet għaddit ukoll. Sottotitlu 852 Kastex favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 20 talba l-tnaħħija 153 sur Higgins favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess V favur kontra stenzjonijiet għaddit. Namlu verifika tajt il-President, ta' jepwis għal-kompromess V. Kulħat vota Kulħat vota Tajjeb, mela l-votazzjoni maluqa. 15 favur, 28 kontra, lebda stensjoni, mela memx kompromess emmek. 159 sur Jerik favur kontra astensjonijiet maddiċ. 156 sur Gruni favur kontra astensjonijiet maddiċ. 154 signora Ratti favur kontra astensjonijiet għaddit. 155 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 157 kompatiblu kol mela favur kontra astenzjonijiet maddiċ 158 Signora Castex favur kontra astenzjonijiet għaddit paragrafu 20 160 leħirik favur kontra astensjonijiet maddiċ 161 sinjura Castex favur kontra astensjonijiet maddiċ paragrafu 21 kompromess e minu a favur kontra astensjonijiet addit 167 sinjura Castex favur kontra astensjonijiet maddiċ 166 Petri Klierik favur kontra astensjonijiet ma diċ. Tamma verifika ta' jabwis 166 niftħu l-votazzjoni. Kulħadd vota, votazzjoni magħluqa, 24 favur, 19 kontra, l-ebda stenzjoni, għandhom raġun adottata. 164 minu favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit ukoll 165 koza favur kontra astenzjonijiet tajjeb u koll paragrafu 23 kompromess R favur kontra astenzjonijiet għaddit 171 signora Plam, favur kontra astenzjonijiet għaddit 172 favur kontra astenzjonijiet għaddit 173 sur Pupakis favur kontra astenzjonijiet għaddit 174 sinjura Rabti favur kontra astensjonijiet maddiċ 175 sinjura Cornelisin artiklu 10 favur kontra astensjonijiet Addit. Paragrafu 24, emenda ta' kompromess S fuq il-test illi tqasmilkom. Naħseb li għatem xie modifiċi. Tixtiqu eh, t tkomplu kif eh, mishin? Taf dawni, tajjeb. Favur? Kontra? Minister, taħjar nivverifikaw. Votazzjoni miftuħa. Tumuna le monde a pu voter? Kulħadd tivvota? Votazzjoni maluqa. 16 favur, 27 kontra għandaq sant ma taddix. 179 Mr. Higgins favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 180 Kamrok favur kontra astensjonijiet ma taddix. 177 Cornelisin favur kontra astensjonijiet? taddi. 176 kompatibli għadda stant Tiskużaru il-President ta' għam 176, 178 Omen rojten minnu favur, kontra astensjonijiet taddi. Niverifikaw, votazzjoni miftuħa. Muna pivoti li voti klu? Votazzjoni maluqa, 22 favur, 22 kontra, taddi. 181 kabrnok eh, favur kontra stenzjonijiet taddi. Paragrafu 6 mill-Komitat tan-Nisa dawk favur kontra astenzjonijiet. Niverifikaw. Numru 6 de la Commission des Femmes. Fuq numru 6 tal-Komitat tan-Nisa. C'est beaucoup plus clair. <laughs> Tout le monde a pu voter. E vota kolħad, votazzjoni maluqa. 30 favur, disa kontra. Taddi b'maġġoranza kbira, 182 blinka vġuta minu favur kontra stenzjonijiet. Taddi. Paragraf 25, 183 kabnok eh, favur kontra astenzjonijiet. Ma taddix. Kompromess te, niverifikaw fuq 183. Tumuna pivot. Vota kolħat? Votazzjoni maluqa. 11 favur, 30 kontra, ma taddix. Kompromess te. Favur? Kontra? Ostenzjoniet? Taddi. 184 favur kontra stenzjoniet taddi. 192 favur kontra astenzjoniet ma taddix. Cornelison 189 favur kontra astenzjoniet taddi. Papakis 190 favur kontra astenzjoniet taddi. 191 Higgins favur kontra astenzjoniet ma taddix. 193 tas Surbaħ favur kontra astenzjonijiet taddi. Paragraf 2 tal komitat tan-Nisa favur kontra astenzjonijiet taddi. Paragrafu 5 tal komitat tan-Nisa favur kontra astenzjonijiet taddi. Paragrafu 26 194 in favur kontra astenzjonijiet taddi. 195 l-inkaċivilu favur kontra astenzjonijiet taddi. 196 koza favur kontra astenzjoniet ma taddix. 197 hirx favur kontra astenzjoniet taddi. 198 lin paragraf 27 favur kontra astenzjoniet taddi. 199 koza favur kontra Astenzjoniet taddi. Paragrafu 5 ta' Komitat tan-Nisa favur kontra astenzjoniet taddi. Amenda 200 rin favur kontra astenzjoniet taddi. Nivverifikaw fuq il-200 jekk tridu. Votazzjoni miftuħa. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Votat kolħat, votazzjoni maluqa. 22 favor, 18 kontra, astenzjoni wahda, taddi għal daqstant. Koza 201 favor, kontra, astenzjoniet, taddi. tnejn esajja favor, kontra, astenzjoniet, ma taddix. 203 plam, favor, kontra, meno favor, 203 kontra astenzjoniet taddi. Paragraf 20, ħamsa ċarbnok favur kontra astenzjoniet taddi. L-amendement 204 tombe. Taqa erba, paragraf Meteo sitta, favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. 207 lin favur kontra astenzjoniet taddi. tminja rabti favur kontra astenzjoniet taddi. Paragrafu 30 209 favur kontra astenzjoniet niverifikaw fuq 209. Tout le monde a pu voter? Vota kolħat, votazzjoni maluqa. 20 favur, 20 kontra, taddi. Paragrafu 30, l-emenda mutmudat tan-nisa, favur, kontra, astenzjoniet, taddi. 13, l-komitat tan-nisa, favur, kontra, astenzjoniet, taddi. 214 blinke Ute favur kontra stenzjoniet taddi. 215 Plum favur kontra astenzjoniet ma taddix. 216 favur kontra astenzjoniet ma taddix. 217 goza favur kontra astenzjoniet taddi. 218 goza favur kontra astenzjoniet ma taddix. 219 rabti favur kontra astensjoniet ma taddix paragrafu 30 220 favur kontra astenzjoniet ma taddix 220 lin favur kontra astenzjoniet taddi 222 ċabnok favur kontra Niverifikaw 222. Tout pivot. monde a pu voter. Vota kolħad, votazzjoni maluqa. 22 favur, 17 kontra, taddi. Paragrafu 30, 23 ċabnok favur. Kontra, astenzjoniet, ma taddix. 224 kretu, nivverifikaw fuq 223. Tout le monde a pu voter. Vota kolħad, votazzjoni maluqa. 24 favor 18 kontra, kellek raġun. Taddi, 24 kretu. Favor kontra astensjonijiet taddi. Paragraf 32, 225 neħija favur kontra astensjonijiet ma taddix. 228 Cornelison favur kontra astenzjonijiet ma tattix. 226 Norman Reuten favur kontra astenzjonijiet taddi. 227 Jakob Sebli minnu favur kontra astenzjonijiet taddi. 229 Popakis favur kontra astenzjonijiet taddi. 230 favur kontra astenzjonijiet taddi. Sabtajt 14, 230 lin favur kontra stenzjoniet. Taddi. Paragraf 33, 232 koza favur kontra stenzjoniet. Taddi. 233 favur kontra astenzjoniet. Ma taddix. Paragrafu 14, meta tan-nisa favur kontra astenzjoniet. Taddi. 234 minu favur kontra stenzjoniet taddi, 235 lin favur kontra stenzjoniet taddi, 236 koza favur kontra astenzjoniet taddi, 237 kastex favur kontra stenzjoniet taddi, 238 Hirsch emendorali minu favur kontra astenzjoniet taddi. Paragraf mitej 239 lin favur kontra astenzjoniet nivverifikaw fuq 239 il-votazzjoni miftuħa. Tumuna pivoti l-vot. Vota kolħat, votazzjoni maluqa. 23 favor, 18 kontra, taddi. 240 karbnok favor, kontra, astenzjoniet, ma taddix. 240 favur kontra astenzjoniet ma taddix. 240 lin favur kontra astenzjoniet taddi. Paragrafu 35 243 favur kontra astenzjoniet taddi. Midej 45 snar lin favur kontra astenzjoniet taddi. 246 lin favur kontra astenzjoniet taddi mux ċara ħjar nivvotaw fuq 246. Il-vot est ouvert. Votazzjoni miftuħa, il-vota kulħadd, votazzjoni magħluqa. 25 favur, 17 kontra, tgħaddi b'mod ċar. 247 papakis favur, kontra, astenzjonijiet, tgħaddi. 248 ħarkin favur, kontra, astenzjonijiet, tgħaddi. Paragrafu 4 tal-Kumitat tan-Nisa favur, kontra, astenzjonijiet, taddi. Paragrafu 36, 249, tneħħija minn Kabernok favur, kontra, astenzjonijiet, ma taddix. 250 ta' Masman favur, kontra, astenzjonijiet, ma taddix. 250 men favur, kontra, astenzjonijiet, taddi. 250 ta' rapporter favur, kontra, astenzjonijiet, taddi. 253 favur kontra astenzjoniet taddi. Naddu issa għal eh, citations dawk favur ta' sinjoralin favur kontra astenzjoniet taddi. Nej, zimmer, favur kontra astenzjoniet taddi. Tlieta lin favur kontra astenzjoniet taddi. E-, er numru erba' mir rapporter favur kontra astenzjoniet taddi. Numru 5 Harkin favur kontra astenzjoniet taddi. Numru 6 li għarik favur kontra astenzjoniet taddi. Numru 7 li għarik favur kontra astenzjoniet taddi. Numru 8 lin favur kontra astenzjoniet taddi. Numru 9 lin favur kontra astenzjoniet taddi. Numru 10 ta' promessa koza favur kontra astenzjoniet ma taddix. Paragrafu A tal-Kumitat tan-Nisa favur kontra astenzjoniet taddi. Emenda 11 lin favur kontra astenzjoniet taddi. 12 lin favur kontra astenzjoniet taddi. 13 lin favur kontra astenzjoniet taddi. Paragrafu 10 tal komitata nisa favur kontra astenzjoniet taddi. 14 Castex favur kontra astenzjoniet taddi. Paragrafu B, Komitat nisa favur kontra assenzjoniet taddi. Premessa ċe, kompromess A, minu favur, kontra, assenzjoniet taddi. Premessa ċe, kumtata nisa favur, assenzjoniet taddi. 18 li jarik favur kontra assenzjoniet taddi. Premessa D, eh, kompromess B, minu favur, bemenda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 kontra astenzjonijiet taddi. Jekk kemm kompromess fuq paragrafu porteru l-awtur jemnu illi kopri xi emenda ma tistax tiġi wara u tajt dal-punt zidniħ. L-awtur tal-kompromess jaħsbu li ġa il-punt kopert. Monsieur le rapporteur, qu'est-ce que vous en pensez? Rapporteur, cher Sir. Also, wir haben äh, den Kompromiss B äh, verabschiedet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 Emenda 19? Iva? We, uh, I was opposing this. If it's, if it's, if it's an oral amendment, I'm... Jek din emenda orali, jina nxtaqt najt li kontra. Ça n'est pas un amendement oral. Mhijiex emenda orali, mhuwiex koperta mill-emenda ta' kompromess, għal da' stand nistgħu nivvutaw fuqa. Emenda 19 mis sinjura Lin, favur, kontra, billi, kontestajtu niverifika mod elettroniku, fuq emenda 19 ta' sinjura Lin. Tout le monde a pu le vote Votazzjoni maluqa. 20 favur, 19 kontra, taddi. Permessa de 22 Higgins favur kontra, astenzjoniet ma taddix, 23 Higgins favur, kontra, astenzjoniet ma taddix, 24 men favur, kontra, astenzjoniet taddi, 25 leħjarik favur, kontra, astenzjoniet ma taddix, 26 Cornelison favur, kontra, astenzjoniet taddi. Nivvotaw issa fuq la bozz ta' rezoluzzjoni, mod elettroniku, votazzjoni miftuħa.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 meta nitkellmu ġifiri fuq il-governanza, paragrafu numru 1, l-amenda numru 6. Favur kontra dittata. Paragrafu 7, favur kontra dottata. Emenda 8, għaddit. Paragrafu 2, l-emenda 9, favur kontra dottata. L-emenda 10, kontra astenzjonijiet adottata. Issa kompromess A favur kontra stensjonijiet. Għaddi. l menda Après le paragraphe 3, nous emmenons à l'amendement 16. 16 favor. kontra astensjonijiet Tanti. L-emenda 17 favur kontra astensjonijiet nivutaw taddi l-emenda 19 taddi paragrafu 5 l emenda rapporter 20 taddi s sur Pupakis taddi paragrafu 6 l-emenda 22 tas sinjura Gruni li se tiġi isa bħala addizzjoni bħala zidek qed nifhem so tgħid il-President l-emenda 22 gżidnija favur kontra stenzjonijiet tgħaddi. L-emenda 23 sur koferati addi Skużawni, ħanivvotaw fuq it-23 li jidher niċċekkjaw ftit. Kulħadd ivvota l-votazzjoni magħluqa. Mela 16 u 24 kontra mela ma taddix. Issa l-emenda 24 tas-Sur Pupakis tgħaddi paragrafu 6 l-emenda 25 Sur Koferati. Jina qed nirtira din l-emenda numru 25. L-emenda 25 ġiet irtirata nivvotaw fuq is-26 ta' Sur Popakis. Favur kontra astensjonijiet tgħaddi. L-emenda 27 favur kontra tgħaddi. Mela l-emenda 28 tgħaddi 29 Taddi wkoll paragrafu 7 kompromess B favur kontra stenzjonijiet. Jaddi. Issa. Niġu. Għal paragrafu 7 ġdid, ġifri warajħa, favur l-emenda 35 favur kontra stenzjonijiet ma taddix paragrafu 8 36 biex inneħħuha din ma tintlaqax 37 ta' rapporter favur kontra astensjonijiet taddi bekk l-emenda 38 hija l-istess ħaġa nivvutaw favur kontra astensjonijiet taddi dissa u 30 Signora Gruni bħala zieda favur kontra astenzjonijiet? taddi. Issa, issa btajtilaw għal paragrafu ġdid l-emenda 40 ta' rapporter favur kontra astenzjonijiet. Taddi għanna citation numru 1, l-emenda numru 1 ta' rapporter favur kontra astenzjonijiet taddi il-premessa 2 ta' surkoferati favur kontra astenzjonijiet taddi Premessa be tal-istess persuna taddi u kol l-numru erba' taddi u wara il-premessa be għanna emenda numru ħamsa taddi u kol. Mela, nivvotaw fuq l-opinjoni kollha permezz ta' vot elettroniku niftar votazzjoni. Kulħadd lesta l vota hawn? Nala il-votazzjoni għanna 35 favur, 6 kontra u astensjoni. Waħda nifirħu l-rapporter, nifirħu lek. Nispera li din l-opinjoni se tispira l-kollegi ikon il-Kummissjoni Ewropea u anki il-grupp ta' ħidma l-President Jowa Survan Rompoy. Issa, niġu għal mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropea tal-Aġġustament tal-Globalizzazzjoni u għanna erba itri li nishtiq u nibatu l-Kumitat tal-Budget u nivvutaw eh, kollha flimkien blok taqblu tajjeb wis mela nivvutaw favur kontra astensjonijiet dawn jaddu. Nous devons encore voter. Baqalna nivvotaw ir-rapport ta' Sinjura Jean Lambert. il-regolament tal-Kunsel numru 883 tal-2004 għal-ċittadini ta' pajiz terz mhumiex diġà koperti b'dawk il-dispożizzjonijiet minħabba nazzjonalità tagħhom. Sinjura Lambert ma tixtieq ta' jibni votaw mal-ewwel favur kontra min qed jastjeni il-rapport ta' Sinjura Lambert ġie adottat b'mod unanimu. Nifirħulek, Sinjura. Il nous reste un dernier vote. Baqanna l-aħħar votazzjoni biex naddottaw. La abbozz ta' kalendarju ta' xogħol li rridu nagħmlu fl-2011. Aw min qed joġġezzjona le tajjeb mela dan ukoll ġie adottat. Mela bil-votazzjoni issa spiċċajna u nixtieq nistieden is-Sinjura Zimmer biex prezentanna l-opinjoni dwar anzi Iva prezentazzjoni ta' l-opinjoni dwar l-aspett tal-faqar tan-nisa tan fl-Unjoni. Sinjura Zime, fidejk. Grazzi ħafna. Jetzt hier vorzustellenden äh, Beitrag der vorliegenden Opinion äh, zu dem Bericht äh, Female Face. F'dan rapport fuq il-faqar fost il-nisa. Din hija opinjoni li fil-fatt taqa' taħt il-proċedura ta' tisħiħ taħt il-Komitat tan-Nisa u qed niġbilkom l-attenzjoni għal dan għaliex għaliex Hemm regoli speċifiċi li rridu nirrispettaw taħt din il-proċedura. mill perspettiva tal-Komitat għall-impjiegi permezz ta' l-opinjoni tagħna jekk din tiġi adottata fih dan il-Komitat nkunu qegħdin inresqu kliem differenti għal test li jkun inkluż fil-test tal-Kumitat tan-nisa. Għal daqstant, bħal Kumitat tal-Affarijiet Soċjali, aħna qed nħarsu l-affarijiet mill-perspettiva tagħna u nipproponu wkoll proposti. U l-Kumitat tad-Drittijiet tan-Nisa se jikkonċentra fuq l-aspett ta' drittijiet tan-nisa. Jumejn ilu, il-Kumitat FEM kellu smih fuq dan ir-rapport U jina parteċipajt f'dan is u stajt appuntu nitkellem u nesprimi l-opinjoni tal-kumitat tagħna. U kelli konferma li l approċċ li adottajt kien l approċċ ġust. Għal daqstant, iffokajt mhux biss mill-perspettiva tagħna għandna bozz ieħor sabiex proposti speċifiċi li huma importanti mill-perspettiva tagħna nkunu nistgħu nittrattawhom billi nresquhom bħala emendi permezz tal-opinjoni tagħna. Għal daqstant fil-preżent naħseb ikun utli li nikkonċentraw fuq prioritajiet illi se jgħinuna noħol u l-qafas fih dan ir-rapport tal-Kumitat tan-nisa sabiex nitrattaw it-tħassib partikolari u problemi. Għaldaqstant bħala pala kumitat l ewwel net Staqna najdu li għal nistaqsam kriżi ekonomika għat u problemi soċjali qed jiżdiedu f'diversi stati membri u għal daqstant qed insejħu l-Unjoni Ewropea u dan huwa dibattitu li kważi konna nkollu hawnhekk nsejħu l-Unjoni Ewropea sabiex s-saxħa l-impen taħħa sabiex tiġġielet il-faqar u l eskluzjoni soċjali, speċjalment faqar fost it-tfal. U nikkonċentraw speċifikament fuq il-fatt li dan huwa ksur ta' ġittijiet tal-bniedem li huma imġela jgħixu fil-faqar u fl-esklużjoni. Fid-dawl tal-fatt li bħala Komitat għall-impjiegi aħna involuti fid-dibattitu dwar il-Fond Soċjali Ewropew u l-ġejjini tiegħu u għalfejn se jintuża dan il-fond fil-ġejjini bħala tini proposta tiegħi għat il-finanzjament tal-Fond Soċjali Ewropew għandu jizdid b'mod eh, sostanzjali sabiex niprovdu rizorsi għal attivitajiet li għaw taħt l-istrateġija l-inklużjoni soċjali. Kif ukoll sabiex ikonna inizjattiva kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali. Illi hija parti mill-istrateġija Ewropa 2020. Imbagħad Xtaqt kol. Nisħaq fuq il-punt li l-aspett speċifiku li ġad diskutejna hawnhekk illi xtaqna nqajmu, jiġifieri il-punt tal-indikaturi ta' faqar u l-fatt illi aħna inħossu illi huwa importanti kollok bażi sabiex tiġġielet il-faqar fost in-nisa kif ukoll tiżviluppa miżuri li jistaw jiġu implementati fl-Istati membri tal-Unjoni Ewropea. Fil-problema tal-indikaturi fil-qasam tal-faqar kif twessaw mill-Kunsill, kif ġew definiti mill-ġdid mill-Kunsill, fi deċiżjoni l stati membri jistaw jażlu l-indikaturi illi l-aktar huma Eh, validi għal-jom. Naħseb illi dan u punt li rridu nindirizzaw fih dan id-dibattitu dwar il-faqar, speċjalment dan id-dibattitu dwar il-faqar fost il-nisa. La kif jina kontet insegwi il-dibattitu fil-Komitat Fem dan ma ġiex inkluż fil-dibattitu taħħom u għajmuħ dan il-punt. Punt li jmiss il kustjoni ta' protezzjoni soċjali u politika soċjali mod partikolari il-ħtieġa illi konna intitolazzjonijiet eh, individuali għan nisa għal dak nixaqsam protezzjoni soċjali. Naħseb jekk nannu flimkien mal-Kumitat għal-Nisa nkunu nistaw naqdu rapport b'saħħtu ħafna illi ikun adottat mill-Parlament b'mod sieħ aħna n-nes Kenna esperjenza fuq dan fl-aħħar leġislatura meta aħna bħala Kumitat tal-Affarijiet Soċjali konna qed immexxu dejjem dak li nixtaqsam komitati il-ġrida kontra l-eskużjoni soċjali u l-faqar speċjalment faqar fost it-tfal. U f'dan il-każ, il-Kumitat tad-Dritti tal nisa kienet jaħdem taħt il-kooperazzjoni ta' tisħiħ. Aħna trattajna l-punt bl-istess mod u nixxina niproduċu rapport b'saħħtu ħafna illi kiseb maġġoranza kbira fil-Parlament. Dak kollu li kelli xinajt ngħid f'din l-ewwel fażi. Naħseb li l-bqija jista' jiġi trattat permezz ta' emendi u anka ħidma siħa mal-Komitat għan-nisa, grazzi. Bien, merci beaucoup. Euh, Grazie ħafna. Signora Meissner u mbagħad Plum. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Grazie ħafna. Staqni ringrazzja wkoll il-rapporter eh, naħseb li huwa mument diffiċli irridu nħarsu lejn eh, il nuqqasit li hemm u nippruvaw nindirizzawhom. U għam iħtieġ ukoll li konna emendi u nżidu xi punti wkoll Wet li jista jara f'termini ġenerali sabiex nikkomplementaw dak li ġaġi inkluż minn komitat għad-drittimit tan-nisa u għandak nandu xaqsam punt wieħed iva il-qatt qed jikber għan-nisa ukoll u dan ifisser illi il-faqar fost in-nisa ħajjiżdiet fis-snin li ġejjin fuq dan m'għandniex dubju. Imma forsi huwa ġust li ngħidu li dan huwa ksur ta' dritt tal-bniedem Iva, ovvjament, din hija ħaġa li konsidrajna ukoll. Madana kollu għanna nħarsu b'attenzjoni lej dan il-punt ħalli naraw għamminniġ da kollu possibli sabiex noħol u xolijiet għannisa f'termin ġenerali fuq numru 2 u l-Fond Soċjali Ewropew l-affarijiet qed jinbidlu hemmhekk u naraw kif nistgħu nindirizzaw fondi u fejt imorru dawn il-fondi għan l-Strategija Europa 2020 li hija kontinwazzjoni biex ngħidu hekk jew twessa l-kwistjonijiet illi insibu fil-qafas ta' trattat ta' Lisbona. Kofinanzjament ma' stati membri li huma nqas privileġġjati x'possibiltajiet hemm, però naħseb għandna ko finanzjament u naraw salima punt nistgħu niġġieldu faqar fuq stin sa fis-seti membri kollha. Fuq il-faqar fost it-tfal din hija problema serja ħafna u rridu eh, nkissru dan iċ-ċirku ta' faqar fost it-tfal jina naħseb illi u importanti u kol insemmu u naraw li ma tip ta' emendi ħajkunu inklużi fuq is-saħħa ta' tfal u kol sar fil-Kumitat tan-nisa dwar dan. Fuq numru 4 il-stati membri forsi wkoll ma rispondewx kif suppost. Hawnhekk ovvjament irdu naraw xamlu l-istati membri xe tipjanaw li jamlu fuq il-ġlida kontra l-faqar u se jamlu sabiex ipoġġu n-nisa f'pożizzjoni aħjar. Imma meta wieħed irid jiġilet il-faqar, kollox huwa marbut mal-edukazzjoni, mas-saħħa, max-xogħol, u hawnhekk l-istati membri ovvjament se jkollhom jindirizzaw dawn il-problemi. Għanna nħarsu lejn x'sar ukoll fil-stati membri differenti, sa dal-lek nxaqsam politika soċjali fuq il-kejl li nsemmu f'punt ħamsa li naraw x'se jsir sabiex naraw x'se nagħmlu fl-edukazzjoni sabiex ninkludu in-nisa u jkollhom aċċess aħjar edukazzjoni u taħriġ. Il-possibiltajiet li jeżistu fil-trasport ukoll għal dak intax-xogħol dawn kollha punt importanti li rridu nikkonsidraw sabiex naħħarġu li ċittadini minn din il-problema tal-faqar. Ovvjament irdu jsiru emmendi importanti, ma dan kollu naħseb irridu naraw se jiġi fuq eh, ugwaljanza bejn is-sessi anke mill-Kumitat tan-nisa, grazzi. Grazzi, signora Plam, mbagħad is-sur Moran. Reġelor pentru inter eh, għal dawk kolli kollha ringrazzjom Jiena rapporter u nista' ngħidilkom ir-rapport għadu mhux lest qed għadu qed jiġi preparat għanna l-ewwel skadenza fit-8 ta' Novembru. Jina diġà studijajtu r-rapport ta' Sinjura Zimmer u se ovvjament nikkonsidra l-opinjoni tagħha. Naħseb li mal Kumitat Employment aħna se ikonna kooperazzjoni tajba ħafna jina u koll parteċipi f'dan il-komitat, wara li niltaqaw ġifiri wara li ntqajna rajna ċertu linji direttivi li kienu ċerti u għadan għamilnijom fil-rapport tajjeb li nejdu li il-faqar ifakkarna fit tlet punti ġifiri il-ġeografija, il-sess u anki l-ġenerazzjoni. Ovvjament aħna sen isu wkoll l-istrateġija tal-2020 iġifiri li il-faqar innaqsuh u nsaħħu il-postijiet tax-xogħol imma hemm ukoll il-MDGs. Mardux nilsawhom dan kollu li għandu xaqsam ukoll mar roadmap għall-igwaljanza bejn is-sessi. Huwa ovvju li um, ir-rapport se jqis il-bżonn li eh, nżidu uh, ix-xogħol li niġġieldu kontra id-diskriminazzjoni fis-suq tax-xogħol nafu li għadhom jeżistu dawn għadha teżisti din id-diskriminazzjoni irridu wkoll e, nindirizzaw il-problema ta' diskrepanza fis-salari bejn in-nisa u l ġiel il-sistemi ta' um, pensjonijiet kif dawn se jiġu rriformati hemm bżonn nitkellmu ma ninsawx il-Green Book dwar il-pensjonijiet tal-Kummissjoni -tal li għandu jisir dokument iktar um, ta' min jorbot fuqu is-sistemi ta' protezzjoni soċjali kif dawn jistgħu jiġu iktar individwalizzati wieħed irid iqis ukoll l-integrazzjoni soċjali tan-nisa, tan-nisa li ikunu qegħdin jivvjaġġaw minn pajisa li ieħor qed jimigraw naraw se jkunu l-minoranzi, il-gruppi vulnerabli, għanna u d-majnejna per esempio l-popolazzjoni tal-Rom, eh, il-linji ta' politika huma importanti wkoll eh, inkwantu għal bilanċ bejn il-ħajja professjonali u l-ħajja tal-familja ġifiri il-maternità, il-benefiċċji għal maternità il-saħħa fuq il-post tax-xogħol, il-parental leave, l-edukazzjoni, t taħriġ, kif wieħed jista' jerġa' jeduka ruħu ġi kwalifiki ġodda biex ikun jista' jaddatta għal bżonnijiet tas suq tax-xogħol il-fondi Ewropej ukoll li wieħed jista' jużi juża u naraw kif forsi nistgħu naraw eh, nagħmlu użu aħjar tagħhom. Dan ir-rapp support ta' inizjattiva se jorbot ukoll fuq l-appoġġ li inti tista' tagħtih nixtiequ nispiċċaw billi noħolqu ċertu numru ta' miżuri mhux leġislattivi u anki leġislattivi miżuri li jgħinuna naslu għall-implementazzjoni tal-għanijiet jiena persważa li il miżuri konkreti issa wasalna biex verament nimplementawhom. Jiena wkoll perswaza li kooperazzjoni mal-kollegi tiegħi se tkun tajba u se noħorġu b'rapport tajjeb. Ovvjament jiena disponibbli nilqa' l-idejat, l-opinjonijiet tagħkom biex ikonna rapport verament mill-aqwa. Grazzi ħafna. Sinjura Mawħa Umbat, Sinjura Lambert. Grazzi ħafna Sinjura President l-ewwel net. Nixtieq nirringrazzja Sinjura Plam u Sinjura Zimmer Dan huwa suġġett importanti ħafna li ovvjament jolqot politika importanti tal-Ewropa li naqsu l-faqar, ix-xogħol u nerġa' lura għat-titlu eżatti ta' dan la bozz ta' opinjoni. iġifiri il- l-aspett tal-faqar tan-nisa fl-Unjoni Ewropea. Iġifiri, aħna verament nixtiequ impoġġu kollox f'rapport bħal dan, kien kollox li jolqot il-faqar tan-nisa. Eh, Signora eh, Zimmer, inti fil-opinjoni tiegħek hemm ħafna affarijiet li joġbuni, imma jiena mhux qed naqbel fuq punt wieħed biss miegħek għax qed tħallat il-faqar ta' tfal eh, f'dan id-dokument qed poġġi issa l-faqar ta' tfal qed nitkellmu fuq affarijiet u problemi differenti meta qed iqabbal mal-faqar tan-nisa. Jiġifieri il-risposti għal faqar ta' tfal se jkunu differenti għalek. Jena nasib jekk dan il-punt nsemmuh fil-rapport dwar il-faqar ta' nisa, e, inkunu edin indajfuh il-rapport tana u nkunu edin nizvijaw mill-sujġet mil e, ċentrali prinċipali tana. Jena naħseb li kif il-proposti li għanna qoddimna l-lum mumiex eżatti għallan li nishtiqu nilħu u għalhekk jiena ma nistax naqbel għax inkunu edin e, indajfuh jekk aħna inħaltu dawn iż-żewġ problemi. Jiena naħseb li hemm bżonn nikkonċentraw fuq is-suġġett uniku tagħna għax inkella nkunu qegħdin niżvijaw u mhux ma nkunux qegħdin nagħtu l-importanza fejn xirqilha. Umbaċ xtaqt insemmi u koll l-approċ ta' Sinjura Plam. Għanna nikonsidraw il-sessi, il ġeografija u l-ġenerazzjoni, dawn it-tlet aspetti li semmiet. Fuq dan jina nishtiq nenfasizzaħ. Il-faqar tan-nisa immur għallar meta wieħed iqabbel il-ġenerazzjonijiet u narraw l-problemi verament kbar. Għax meta jkollok ġenerazzjoni li ma tkunx integrata fil-ħajja tax-xogħol, ġenerazzjoni li ma, tkun, ma tkunx benefikat minn eh, dinamika tal-karriri, ovvjament mbagħad tkun ġenerazzjoni li wkoll e, set tkomplitejx iktar fit-tul Għalhekk dan il-faqar jiġi iktar konċentrat biex ngħidlek. Tilet punt li naxtaqt in inqajjem miegħek is-Sinjura Zimmer il-fatt li mill-punt di vista geografiku ikunem naraw li fċertu reġuni fil-żoni rurali il-faqar ikun iktar eh, kbir meta ma jkunx hemm għajnuna, anki l-għajnuna eh, Ewropea. Rridu nqodu għalhekk attenti ħafna fuq il-differenzi u diskrepanzi fejn insibu faqar fil libliet meta wieħed iqabbel il-dinja iktar agrikola u rurali fejn il-ħajja isa tieqaf nixtieq ukoll li nikkonsidraw il-problemi kollha ta' li għandhom x'aqsmu il protezzjoni soċjali għax meta il-mara tkun eskluża mill-dinja tax-xogħol f'ċertu ġenerazzjonijiet nisa li qatt ma jkunu ħadmu ma jkunux e, jistaw jibbenefikaw minn sistema soċjali tagħhom jiddependu biss mir-raġel. Nafu li il-problema ġifiri il nisa jiexu iktar mill l-irġil ikunu eh, jitilfu il-raġel malaj ikunu eh, eh, romol qabel għalek kolom bżon jaraw li jistaw jaqaw fil-nassa tal-faqar dawn huma problemi veri u hemm bżonn noħolqu politika, linji ta' politika differenti li verament ikunu qed jolqtu fil-laħa mill-ħaqa il-ħaj. Nirringrazzjakom għall-attenzjoni. Madam Lambert, puis Madame Jutova. E signora Lambert, mbagħad is e signora Jutova. Grazzi President, naf li dan huwa dibattitu li tikanna dan il-Kumitat, bbażat fuq l-ugwaljanza bejn n-nisa u l-irġiel. Naqbel ma dak li jen fil-rapport, iżda mbagħad naħseb li fil-paragrafu erba' il-kritika tal- dawk l-indikaturi ta' dawk li jinsabu qiegħda fid-dar tidħol tajjeb ma l-istrateġija 2020, irridu nqisu wkoll dawk li għandhom strateġiji nazzjonali ambizzjużi meta naħsbu dak fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea wkoll. Anke fuq dak li għan għal fuq il-rabtiet fuq il-sigurta soċjali u l-dimensjoni tal- l n-nisa naħseb li dan irrid jiġi inklusu koll. Nixtieq insemmi xi ħaġa dwar l-immigrazzjoni li semmit. Mjura Plam. Fis-sens tan-nisa li huma immigranti biex ngħidu hekk. U mhux qed mhux qegħdin nqisuh dan fir rigward id-drittijiet tagħhom. Per eżempju, it-taħriġ tan-nisa li jkunu parti mill-familja iżda mbagħad ma jkunux mdaħla sew fis-suq tax-xogħol. Mbagħad hemm ukoll il-kwistjoni tal-faqar madwar dan il-grupp tan-nisa. U dan jorbot tal darboħra mal-kritika tal-faqar ta' dawk qiegħda fil-familja Signora Zimmer semmit il-faqar u xinu l impatt fuq il-familji ta' dawk li għandhom tħul bax. U dik hija xi ħaġa forsi nistgħu nitrattaw ukoll. Nifhem ukoll li dejjem hija problema fl-opinjonijiet li jkollok ftit spazju u għalhekk dejjem ikun hemm restrizzjoni li inti titratta biss il-kwistjonijiet ewlenin. Mbagħad tara kif tista' tkompli tespandi fuq dan. U naf li qed naħdmu mal-Kumitat tan-nisa iżda hemm kwistjonijiet madwar il-drittijiet tax-xogħol, is-sigurtà soċjali fejn aħna nistgħu nqajmu punt importanti fuq dan. Xi ħaġa oħra dwar il-kwistjoni ta' drittijiet tal-bniedem Naħseb li hija kwistjoni ta' drittijiet tal-bniedem, jekk taħseb dwar id-drittijiet fundamentali f'dak li għandu x'jaqsam il-ken, per eżempju, u l-problemi marbuta ma' dan l-aċċess ta' saħħa diġà semmit minn żewġ kollegi qabli u għalhekk dawn huma ftit drittijiet bażiċi u għalhekk id-dimensjoni tidħol tajjeb f'dan din l-opinjoni. Eh, Madam Jutova, pi Madam Signora Jutova, kieġoba? Grazzi. L-ewwel nixtiequ nixtieq ngħid li qed naqbel mal-kollegi li qed jgħidu li hemm bżonn nikkonċentraw fuq in-nisa. Jina naħseb li il-proposti għandhom ikunu iktar konkreti bħalissa nafu minn xi għaddejja l-Ewropa bil-kriżi eh, u n-nisa l-iktar li jintlaqtu minn din il-kriżi finanzjarja. Din il-kriżi issa qed tinbidel fi kriżi soċjali għax ħafna stati membri anki tiegħi stess ħadu miżuri biex inaqsu ix-xogħol fil-settur pubbliku. U fis-settur pubbliku nafu li iktar minn 80% tan-nisa Eh, huma nisa, tal-posti ta' xogħol huma nisa. Nafu li hemm problemi eh, nisa li mandomx mandomx flus biex jħalsu fejn joqodu u joqodu maħattijħor il-diskrepanza bejn salarji tan nisa u l-irġil hija ta' 19 fil-mija ta' 17% skużawni. U wieħed irid ukoll iqis l-xajnuna qed nagħtu biex in-nisa jkunu jistgħu joħorġu x-xogħol bin-nurseries pereżempju. Familji li huma ġenitur wieħed nafu kemm hemm li ma jirċivux benefiċċji tal-istat. Dan kol huma fatturi li Eh, mhux biss ikollhom eh, affetti negattivi fuq it-tfal imma jġibu iktar faqar. Ma rridux ninsow ukoll il-nisa il ta' anzjani li ġejjin minn minoranzi u li għandhom diskriminazzjoni doppja li huma diskriminati fid-dinja tax-xogħol mis-servizzi soċjali hemm bżonn nieħdu miżuri u dan ta' malaj immedjatament huwa importanti li struttura ġdida tal-budget tinkludi wkoll miżuri biex u posit ta' xogħol għan-nisa biex naraw li jkun hemm ta' informazzjoni biex ninkoraġi iktar in-nisa li jitul fid-dinja tax-xogħol. Anki bil-fond soċjali u l-fond ta' ġustament nejnu għom nisa li ikomplu jedukaw ruħom l-edukazzjoni matul il-ħajja kollha anki għal kwalifiki fuq il-kontratti issa indefiniti eh, definiti u eh, hemm bżonn noqogħdu attenti għax huma dejjem in-nisa li batu li huma vittmi ta' dawn it-tip ta' kontratti peress li jridu eh, il-aħ ukoll mat-tfal u mal-ħajja tal-familja Jina għalek naħseb verament li rridu nieħdu miżuri, miżuri leġislattivi u le, u bekk ġifiri rridu namlu ċertu emendi fil-rapport. Grazzi ħafna. Madam Gruni. Signora Gruni, Grazzi ħafna, Signora President. Jina naħseb li għawnek jista' jkun eh, rapport tekst veru tajjeb u ta' min li konna unanimità dwaru. Sabiex fl-axħar verament nkunu qegħdin nejnu l-nisa li qegħdin jgħixu f'ċertu faqar. Però jiena eh, naqbel miegħek Elizabeth li mardux inħaltu il-faqar tan-nisa u l-faqar tal-tfal, imma nafu li hemm rabta bejnietom. U nemmen li għanna nsemmu dan il-kunċett huwa minnu li rridu insemmu l-edukazzjoni universitarja u anki sekondarja biex in-nisa jkunu jistgħu jkomplu jistudjaw ikolhom iktar għażliet għal qudiem għal ħajja eh, professjonali fuq il-Fond Soċjali Ewropew jiena naqbel kompletament biex eh, jintuża eh, fil-ġlida kontra l-faqar imma dejjem permezz ġifiri, eh, permezz mill-triq ta' taħriċ u taħriċ ma' fil-ħajja. Meta nitkellmu sa' fuq il-familji ġenitur wieħed meta jkunu nisa, hemm bżonn naraw kif se ngħinuhom għax ovvja li mara li tkun waħda tusib it-tfal ma tkunx tista' tmur taħdem jekk ma jkollix għajnuna. Rridu wkoll insemmu n-nisa li qegħdin jimigraw għax nitkellmu fuq il-popolazzjoni tar-Roma, imma jiena meta nsemmi dawn il-minoritajiet dejjem naħseb l-ewwel fin-nisa u fit-tfal jina naħseb jekk nmissu fuq dawn l-affarijiet kollha nkunu nistgħu forsi naslu biex nintegrawhom dawn il-popolazzjonijiet kollha. Fuq il-protezzjoni soċjali din huwa punt ewlieni, n-nisa li ma jistgħux bl-ebda mod jaħdmu, irridu naraw kif żmien li jkunu qegħdin irabbu tfal nkunu wkoll nistgħu nejnuhom u naraw li jżommu l-iskema soċjali li ma, ma tkunx ġit fix xejn Insomma, dan kol d għajnejna, umbat, meta jkun hemm eh, nisa li eh, jispiċċaw mix-xogħol jew jiġu liċenzjati, irridu inqisu situazzjoni partikolari tal-mara li tkun qiegħda responsabbli mill-familja. Mil Din ingrazzjakom kollha naħseb verament għandna rapport tajjeb li nistgħu nibnu fuqu. Grazzi ħafna. Mulțumesc. Signora Plam, jek jazbuk? Grazzi ħafna. Nixtieq nistaqsi l-kollegi biex jiffirmaw id-dikrazzjoni miktub numru 48. Il-President tinterrompi il kellim M'għandekx il-kelma għal dak is-suġġett tajt il-President. Euh, Sibna qbil fuq il-Kumitat tan-Nisa dwar min ser jagħmel xiex Signora Zimmer għalitu ċaru tond dan. Aħna nittrattaw il-kustjonijiet ta' faqar b'mod ġenerali u l-kustjonijiet ta' nisa huma importanti ferm. Iżda naħseb li din it-għajmet f'bosta kummenti qabel. Naf li ħajkun hemm emendi u għan nisimgħu aktar dwar in-nisa, single parents, eccetera. Nirridu nżommu affarijiet distinti hawnhekk. Noqogħdu attenti jiena xtaqt nagħmel proposta minn naħa tiegħi. Xtaqt nara kif nistgħu norganizzaw dan ix-xogħol u nħejjuh fi Franza pereżempju. Fi Franza hemm avukat li jaħdem favur id-drittijiet tan-nisa li jaħdem favur l-idea ta' kunċett fejn n-nisa jkunu vantaġġati. U naħseb li din hija ideja interessanti, forse nistgħu nsemmu hawnhekk, ma nafx. Anki b'koordinazzjoni ma' rapporter hawnhekk u mal-koordinaturi naħseb li dan dista jgħin id-dibattitu wara kollox. Is-Sinjura Rapporter tixtieq titkellem? Is-Sinjura Plum. Juste pour vous dire, euh, Madame la Présidente, que je souscris totalement. Signora President, staqtant bis li naqbel ma dak li inti te proponi. Naħseb li hija idea tajba li nisimgħu minn din l-avukat li taħdem ma' drittijiet tan-nisa, ħadmet ma' avukati ta' livell li ħarsa li sitwazzjoni legali fis 27 stat membru u naħseb li għandna nisimgħu minn għandha wkoll. U jiena ndirrida li naħdem magħha. Nous aurons des Issa naraw x'nistgħu nagħmlu tajt il-President. Skużani, ħsib li tajt il-kelma l-Sinjura Plem. L-għonet, Sinjura President, nishtiq nirringrazzjak tal-li għal-milta ċaraw tonda li hemm din id-diskussjoni bejn iż-żewġ kumitati konċernati u il proċess ta' negozjati, nitkellmu dwar nisa differenti li jaħdmu għan fiħdan dan il-komitat u l-komitat liħor u bla dubju aħna f'pożizzjoni li noħorġu b'rapport preċis ħafna fuq rigward il-faqar fost in-nisa. Iżda nisabu f'sitwazzjoni kemm xejn differenti hawnhekk. U Emmek irridu naraw fejn ħansibu l-punti taqbil biex bekk nkunu nistgħu naħdmu flimkien mod tajjeb. Rridu naraw ma l-punti ġenerali, l-aspetti ġenerali li tqajmu mill-Kumitat ta' Drittijiet tan-Nisa u nivvotaw fuq dawn il-kwistjonijiet ġifi fi klim ieħor nadottawhom flimkien magħhom. Hemm ċertu proposti li irridu naħdmu dwarhom flimkien mod ta' kooperazzjoni u għalhekk flimkien għandna opportunità li naħdmu flimkien niġdu ħabel wieħed sabiex bekk nistabilixxu dawn il-kwistjonijiet ta' ġenerazzjoni ta' ġeografija ta' minoranzi etniċi u minoranzi oħrajn li jinvolvu n-nisa. Dawn huma kwistjonijiet speċifiċi, konkreti, soċjali li għandhom xjaqsmu man-nisa huma affarijiet li diġà ġew koperti. Dawn ukoll irridu jiddaħlu mill-Kumitat tan-nisa Iżda hija sitwazzjoni diffiċli ħafna li xkulħadd qed jgħid li nafu eżattament xi rridu fuq dan il-punt u dak li rridu nintroduċu f'dan il-punt. U għalhekk jiena nixtieq nagħmel dan ukoll. U naħseb li nistgħu ndaħlu bosta emendi differenti nistaw nresquhom u nintroduċuhom iżda rridu nistabilixxu bilanċ hawnhekk biex bekk nistgħu nittrattaw dan l-aspett ġenerali tat-test ukoll. Fil-rigward in-nisa, il-Kumitat tan-nisa iżda fil-Kumitat tal impigi aħna rridu nagħmlu dan. Irridu li jkollna ħafna kooperazzjoni sfiqa mal-Kumitat tan-nisa, rridu li jkollna rapport speċifiku ħafna li jitratta kwistjonijiet konkreti u fil-plenarja mbagħad ikonna dan ir-rapport li jgħaddi fl-aħħar mill-aħħar bħala rapport tal-Parlament Ewropew li aħna flimkien ħdimna flimkien mal-Kumitat tan-Nisa u għalhekk rridu ninkludu dettalji kollha li huma importanti fir-rigward id-drittijiet tal-bniedem bħalma qalet is-Sinjura Lambert. Rridu nqisu wkoll dawn l-aspetti partikolari li huma importanti l-faqar, l-esklużjoni soċjali bid-dimensjoni kollha ta' drittijiet tal-bniedem u s-saffi kollha u għalhekk aħna rridu nittrattaw dawn l-affarijiet b'mod komprensiv biex bekk insibu soluzzjoni għal l-esklużjoni soċjali, l-kwistjonijiet tan-nisa. Jekk dan irridu nagħmluh tassew, irridu nagħtu ħarsa komprensiva u jekk naraw l-aspetti individwali ta' sistemi ta' protezzjoni soċjali, iva dik nisra nitrattawa, iżda rridu naraw x'inhu l-kwistjonijiet ġenerali wkoll. L-aċċess għal qasam ta' djar għall ilma nadif tajjeb għax-xorf, għall-enerġija, tisħin, għat-tisjir. Din hija xaġa li l-koll għandna bżonn u għalhekk il-lingwaġġ li jorbot kollox flimkien ma' drittijiet tal-bniedem hija xi ħaġa estremament importanti għalija. U anke l-kwistjoni tas sussidjarjetà hawnhekk għandna punti di vista differenti u rridu nqisu wkoll għal darb'oħra dan xi fisser fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Iżda li konna kejl komuni, indiċi komuni għal pajjiżi tal-Unjoni Ewropea din hija xi importanti wkoll. Huwa importanti li teżisti rida biex ikun hemm xogħol flimkien biex naħdmu flimkien mal-Kumitat tan-nisa għaliex dan huwa xaġa importanti ħafna. Grazzi, Signora Rapporter. Mux niprojbix il-membri ta' dan il-Kumitat li jidaħlu emendi diretti fuq kwistjonijiet marbuta man nisa, anke fil-komitat tan nisa. Tistgħu tużaw moħkom u taraw x'jaqbel u ma jaqbilx, naf li hemm emendi l-iskadenza hija 6 ta' Ottubru sa 6 ta' filgħaxija, aħna nażana żanamanawhom imbagħad fit-8 ta' Novembru u nadottawhom fid-9 ta' dak ix-xahar. Il-Kumitat tan-nisa ħajaħdem fid-29 u 30 ta' Novembru u għalhekk Nistaw nalqu dan il-punt fuq l-agenda u naddil kelma l-sur Alexander Serkas għalix kienem negozjati għaddejjin fuq fuq il-permess. U għalek kienem negozjati kemm għal-Konsill u għalek naddilu il-kelma. Grazzi, Signora President għandi 3 minuti biex ngħid tliet affarijiet. Nixtieq infakkar dak li seħ, nara x'inhuma l-problemi li għadhom miftuħa u t-tielet punt li nixtieq nagħmel huwa li nħabber dak li ħajseħ fil-ġimgħat li ġejjin. Mela, biex nagħmlu ġabra tal-laqat ta' qabel nhar il-15 kien hemm trilogu informali bejn il-Kumitat Libe, il-Kumitat kompetenti, il-Kunsill mill-Presidenza Belġana u jiena stess. 28 ta' settembru jiena l-tqajt ma' Shadow Reporters u jiena prezentajt l-om xinija l-kwistjoni, l komitat Libe vota fuq dan fuq din l-opinjoni u għalek qed noqorbu lejn it-tmim tal-proċedura. Dan ir-rapport nixtieq infakkar għandu kapitlu fuq il-permess waħdini ġej mill-Kumitat Libes, da tieni parti għandu staqsam drittijiet soċjali tal-ħaddiema tal-pajjiżi terzi wkoll li jitlu b'mod legali fiħdan l-Unjoni Ewropea. Din hija kompetenza tagħna. is sogruwa huwa li din id-direttiva tinjora il-drittijiet fil-opportunitin da su tħares biss il-permess wahdanija li hija kwistjoni amministrativa biss. Il-Kumitat Libe u hija l-Kumitat li huwa kompetenti, aħna Kumitat li għandna kompetenza id-drittijiet tal-ħaddiema u aħna għadin nħduħsib din l-opinjoni. Il-Kumitat Libe musser ikollu diffikultajiet biex jilħaq bil mal-Kunsill saħan sitra fl-ewwel qari hemm pressjoni biex nimxu lejn din id-direzzjoni iżda hemm diffikultajiet kbar u nixtieq ngħidilkom x'inhuma dawn iż-żewġ kila ewlenin li hija problema li aħna m'għandniex fir-rigward il-Kummissjoni eh, li aħna għada stess nistgħu naqblu iżda rridu nilqgħu il-proposta leġislativa tal-Kummissjoni iżda dan ma japplikax l-istess għall-Kunsill li jixtieq jagħmel aktar riġida. X'inhu problemi f'dak li għandu x'jaqsam il-drittijiet ta' sigurtà soċjali aħna buttajna favur il-rapport ta' Lambert U dak li għandu xjaqsam id-deċiżjoni tal-Kunsill fejn il-ħaddiema tal-pajjiżi terzi li ċaqlu fiħdan l-Unjoni Ewropea jrid ikollhom benefiċċju ta' drittijiet ta' sigurtà soċjali. U fl-Irlanda hemm ukoll restrizzjonijiet tal-ħaddiema familjari jekk ħaddiem komunitarju jimxi minn pajjiż għal ieħor irid ikoll gawdu mill-istess drittijiet li gawdu minnhom il-ħaddiema nazzjonali, ir-regolament 883 naħajna restrizzjonijiet kollha u l-ħaddiema kollha tal-pajjiżi terzi għandhom sitwazzjonijiet indaqs ma' dawk Ewropej. Fid-direttiva ta' drittijiet indaqs il-Kunsill irid imur pass lura issa u jrid jintroduċi għal darb'oħra numru ta' restrizzjonijiet f'dak li għandu x'jaqsam prestazzjonijiet soċjali differenti u għalhekk il-ħaddiema ta' barra mill-Unjoni Ewropea ma jkollhomx benefiċċju ta' dawn il-prestazzjonijiet din ma naqblux maħħa għalhekk nitolbu fl-imkien mal kummissjoni li l kunsill jaċċetta fl aħħar mill aħħar li dan huwa test ta' liġi u għalhekk ma nistgħux nerġgħu nintroduċu restrizzjonijiet. Dan huwa l-ewwel punt. Ma nistgħux naċċettaw li jkun hemm nuqqas ta' evoluzzjoni f'rigward deċiżjoni li diġà ġiet adottata. It-tieni problema ħaddiema li mhumiex eh, parti li jmorru barra mill-pajjiżi terzu jitlu fiħdan l-Unjoni Ewropea. Aħna ma nistgħux naċċettaw li jekk dawn il-pajjiżi jidħlu fid-direttiva 96 fuq dawn il-ħaddiema ma nistawx nindaħlu fil-proċedura tal-permess waħdieni. Iżda jekk mhumiex mhux hekk irridu ndaħluhom fil direttiva ta' trattament indaqs għaliex inkella japplika dritt nazzjonali, liġi nazzjonali u għalhekk l-imprizi tal-pajjiżi terzi jistgħu jibatu ħaddiema skont il-liġi ta' dak il-pajjiż konċernat. U din hija problema gravi ħafna li tista' tinħoloq fuq il level tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni taqbel magħna iżda fil-Kunsill imbagħad hemm pajjiżi li huma kontra blaħrax u din huwa din hija problema hawnhekk. Nar il-ġimgħa fl-ofsinhar ħanara xinu għal-parir ta' Shadow Rapporters f'din il-pozizjoni li na rassat lejn il-Konsillu għalek ħajkun hemm trialogu informali l-ġimgħa dieħla mal-Konsillu l-Kummissjoni biex naraw nistgħu snalqu kollox fl-ewwel qari. Jekk dan ma jkunx jista' jseħħ, din hija direttiva importanti għal-ġejjina tal-Unjoni Ewropea. U għalek kun aħjar li konna ftit aktar ħin biex naraw x'inhuma l-aspetti kollha tad-direttiva flok ma minnaħal oħra nikbu test li legalment mhux korrett u dan mbagħad joħloq reazzjonijiet ta' ksenofobija kontra l-ħaddiema tal-pajjiżi terzi li jidħlu fiħdan l-Unjoni Ewropea bla drittijiet. U għalhekk il-permess waħdini iva iżda din mhux il-problema ewlenija ta' din id-direttiva. Qed indaħlu problemi fundamentali fi żmien li huwa diffiċli ħafna naraw minn dokumenti oħra dan Dak li għandux jaqsam il-ċittadini ta' barra mill-Unjoni Ewropea li jċaqalu fiħdan l-Unjoni Ewropea. U għalhekk sa il-ġimgħa f'lof ofsinhar ħanerċievi minn naħa Shadow Rapporters il-parir tagħhom fuq il-proposta li jien qed nagħmel fiħdan il-Kunsill. Monsieur le rapporteur, on va... Euh, Grazzi l-rapporter. Anke l-membri tal-komitat smajna li għandek raġun li tajt li dawn huma kwistjonijiet sensittiva ħafna. U l-bażi tar-rapport li tajtna naħseb li permezz tiegħu nistgħu nagħtu li l-istati membri jirreaġixxu għal dan. Dan wasalna tmim tal-aġenda tagħna u tmim tal- din id-diskussjoni ta' dan il-punt. Issa għaddu l-punt li jmiss, ħajkonna diskussjoniet mal kommissarju Andor, naf li kellu diskussjoniet barra minn din il-kamra, jistennina naslu għal dan il-punt fl-axħar mill-axħar u naraw issa jekk nistaw xinkomplu d-dibattitu u jkollux irrida li jibda dan din id-diskussjoni, naf li għandhom parfariet interessanti ħafna xejdinna fuq il-program ta' ħidma fil-portafol tiegħu. Monsieur le Commissaire, euh, vous étiez euh, parmi nous euh, hier dans un autre contexte. Kont mana il-biraħ, kuntest differenti, meta kena ismiħ konġunt mal-Komitat Libe fuq is-sitwazzjoni tar Roma. Jina nissuġġerixxi lum nifukaw id-diskussjoni u l-preżentazzjoni tijak propju fuq il-programm ta' ħidma tal-portafol tiegħek l-kompetenza tiegħek. U wara dak nibdew bix-xogħol tas-soltu. Thank you much, eh, Madam Chair. Grazzi ħafna, Signora President, membri onorevoli, Iva l-biraħ diġa kena laqa li għalija kienet utli ħafna biex nkun nista' nifhem l-opinjonijiet fil-Parlament fir-rigward ir-Roma. Dan ħajiddaħħal fil-programm ta' ħidma iżda jippermettili naqta ftit fil-qasir il-partijiet tal-introduzzjoni tiegħu diġà ġew diskuss il bieraħ fadal ħafna x niddiskutu madana kollu għaliex bħalma saħqet il-President fil-diskors tal-Istat tal-Unjoni fi Strasburgu nifmu li dan huwa perjodu fejn it u tkattir tal-impjiegi jiġu msaħħa u għalhekk irridu nagħmlu ħafna fil-qasam tiegħi fl-impjiegi u l-affarijiet soċjali biex bekk inwaslu għal dawn ir-riżultati. Il-laqgħa tal-lum hija waħda importanti ħafna li tirrifletti determinazzjoni tagħna sabiex ikun hemm relazzjoni aktar sfiqa bejn l-istituzzjonijiet. Jiena naf li tistgħu tkunu tridu tiddiskutu xi kwistjonijiet jaħarqu wkoll importanti mhux biss il-programm ta' ħidma l dimostrazzjoni tal-bieraħ fakritna ċinu ma dmirijiet tagħna u tatna ħafna x'nomodu u x'naħsbu u għalhekk mhux se noqgħod ninsisti fuq dan minkejja li jiena ħriġt stqarrija l-bieraħ propju fuq il-dimostrazzjoni. jisħa jisħaq ukoll l-importanza li konna dialogu moħ miftuħ, l-importanza ta' dialogu soċjali fl-Ewropa li hija parti essenzjali tal-modell soċjali Ewropew. L-sfidi qoddimna huma tnejn. Rridu nitrattaw il-problemi fuq medda qasira ta' żmien immedjata li rridu nsolvu fil-dan il-kuntest mill-ħruġ tal-kriżi u l- rridu rridu naraw l-intejbu l-opportunitajiet tal-impigi u li nittrattaw ukoll l-sfidi soċjali. Iżda mbagħad hemm medda twila ta' żmien li rridu nitfaċċaw sfidi fuq medda twila ta' żmien marbuta ma' tibdil fil-klima, il-globalizzazzjoni, tixjih tal-popolazzjoni u dan ħaj kompli tejjeb u jwassal għal aktar tibdiliet strutturali. U dan irridu nanalizzaw u nanticipaw minn qabel xinu ġej bla dubju u kif għanna xu għal unadattaw. Jekk aħna rridu nġestu il-proċess u ma nkunux dominati minn dan, mod proattiv irridu nadattaw il-swiq ta' soċjali tagħna u nagħmlu modifika ta' sistemi soċjali. Għalhekk aħna nidejna strateġija tal-2020 għal tkabbir sostenibli, inklusiv u għaqli. Dan għalhekk iwassal politika ta' impigi u din importanti propju għal dan l-an. Fl-2011 il-programm ta' ħidma tal-Kommissjoni twassanna biex nkunem hemm l-implementazzjoni ta' din l-istrateġija. Fil-portafol tiegħi jien naħseb li hemm tliet prioritajiet għas-sena d-dieħla. L-ewwel fuq il-tkabbir inklusiv li ssir realtà dan ifisser li jkun hemm tkattir tal-impigi bħala urġenza u li jkun hemm appoġġ imdaqqas għal gruppi vulnerabbli Għalhekk l-istrateġija tal-2020 tagħmel ħafna miri ewlenin u inizjattivi ewlenin u għalhekk l-impigi u l-politika soċjali għandha rwol ewlieni fuq dan. Mira ewlenija tkopri l-impigi u l-oħra l-ġlida kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali. U dan jirrappreżenta xaġa storika. Wara l-inizjattiva ewlenija Youth on the Move, Youth on the Move li ġiet adottata fil-15 ta' settembru, il-priorità hija li ntejbu l-edukazzjoni fost iż-żgħażagħ u għalhekk kemm jistgħu jiġu impjegati u l-aċċess għal impjiegi ta' kwalità. Barra minn hekk qabel tmiem tas-sena jien ħanippreżenta aġenda ġdida għal ħiliet ġodda u l-impjiegi ġodda. U ħanatu attenzjoni għal flessigurta u l-aġenda tal-ħiliet. Ħat indirizzaw ukoll l-impatt tal- Transizzjoni għal eh, ekonomija b'użu baxx tal-karbonju u b'aġenda aktar ekoloġika fis-suq tagħna. nippreżenta wkoll pjattaforma Ewropea kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali sa qabel tmiem is-sena. Is-sena d-dieħla ħankomplu x-xogħol tagħna fuq eh, l-inklużjoni attiva biex nagħmlu progress sas-sena kontra favur il-ġlida kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali Ix-xar il-Kummissjoni ħat toħroġ bl-ewwel idejat għal reviżjoni tal-budget. L-intenzjoni tagħna hija li niftħu dibattitu fuq il-proposti leġislattivi għal qafas multiannwali finanzjarju li ħajġi preżentat fit-tieni kwart tas-sena d dieħla il-ħtiġijiet ta' nefqa irridu jiġi riflettu l-sfidi ewlenin tagħna li tiffaċċa l-Unjoni u li nikkontribwixxu wkoll niksbu l-anijiet l-anin tal-istrateġija tal-2020. Dan xi fisser ifisser li il-flejes impoġġuhom fejn jistgħu jkollhom l-aktar valur miżjud. L-istrument ewlieni huwa l-Fond Soċjali Ewropew li rritu ikompli jagħmel ix-xogħol tiegħu jappoġġa l impigi u l-inklużjoni soċjali. Iżda naħseb li hemm lok għal titjib hawnhekk irridu niżguraw li l-fond ikun għall-linja tajjeb mal l-Europa 2020 fil-ġejjieni Irridu niżguraw li jkun hemm sistema li twassal riżultati u tkun orientat aktar lej rizultati u għalhekk nemmen l fond Soċjali Ewropew irid ikun aktar viżibbli fuq il-livell Ewropew. Jiena ħaniġi fil-ħemiċiklu fil-ġimgħa d-dieħla fuq tal-batakom biex namest arrija propri fuq din kwistjoni importanti u kritika. Diġà għed dan fil-rigward la bozz ta' proposta li mill-kumitat ta'kom u nistanajt li sodisfat li n-analizi u konklużjonijiet bħal per eżempju il-missjonijiet u attivitajiet tal-ISF, il-budget u regoli huma qrib ħafna l dawk tagħna. U għalhekk il-fond ta' ġustament ta' globalizzazzjoni kellu rwol importanti x'ħafna x'jaqdi bħala tweġiba l-kriżi tafu li dan huwa font importanti ħafna marbut mal-ISF. Fl-2009 aħna wassajna dan l-ambitu għall-intervent biex bekk nappoġġaw dawk il-ħaddiema li nataw essenzja minħabba l-kriżi. iż fil fin-numru ta' applikanti juri li dan l-appoġġ kien meħtieġ u għalhekk bħala parti mill-programm ta' ħidma sena d-dieħla jiena les niproponi li nestendu l derogi tal-2013 li propju fl-2011, rressaqom sal-2013 u anki wara l-2013 biex nibbażaw fuq mekkanizmi aktar effiċjenti biex bekk il-fondi jaslu aktar malajr lil dawk li nataw essenzja. Il-priorità oħra tiegħi għandha x'taqsam mal-impatt soċjali ta' tibdil demografiku. It-tixjih tal-popolazzjoni tagħna għandha implikazzjonijiet kbar ħafna, speċjalment ta' forza ta' xogħol tagħna, għas-saħħa, għall-kura fuq medda twila ta' żmien u sistemi ta' pensjoni. Il-proposta li ressaqna f'Lulju fuq il-pensjonijiet waslet u dibattitu fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea mal-partijiet interessati fuq is-sistemi ta' pensjoni tagħna. għal komissjoni dak li huwa importanti huwa li ndaħlu din il- kwistjoni ta' sostenibilità u adatt kemm tkun adattata l-pensjoni u naraw kif l-Unjoni Ewropea tista' tikkontribwixxi biex nilqgħu għal din is-sfida. Hija kwistjoni komplessa ħafna marbuta ma' solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet fi żminijiet fejn hemm ħafna diffikultajiet fuq il-budgets pubbliċi u nekk inħares il-qudiem biex nisma' x'għandkom xi tajdu fuq dan is-suġġett. La darba tintem il-konsultazzjoni irridu nirriflettu bir-reqqa fuq il-passi li jmiss u għalhekk jiena nħoss li hemm ħtieġa biex ikun hemm white paper biex nwieġbu għal punti di vista li tkunu mresqa u biex namlu proposti konkreti. It-tielet priorità li nixtieq diskuti dwarha għandha x'taqsam mal-ħaddiema u drittijiet ta' ċittadini. Jiena nserħilkom raskom li f'dan ir-rigward li id-drittijiet tal-minoranzi tar-Roma ħajkunu priorità għall-agenda tal-Komissjoni. Diġa diskutajna dettalji l-bira u għalek ħanaqbez din il-parti. Iżda jekk hemm mistoqsijiet jiena nista' wieġeb biex niddiskuti dwar id-dettalji dwar l-inklużjoni tar-Roma fl-Ewropa jekk tridu. Membri onorevoli qabel nagħlaq jiena nixtieq ngħid kemtejn dwar xogħol li għaddej fuq il-leġiżlazzjoni eżistenti u niżguraw li tiġi implementata biex mod xira u li tiġi forzata mod xieraq. Kwistjoni ewlenija hija l-liġi fuq l impjiegi naħseb li din hija importanti ħafna likom. L-ewwel net direttiva fuq il-ħin ta' xogħol. L-aħħar tentattiv li jkun hemm reviżjoni tal-leġiżlazzjoni bħalma tafu spiċċa waqfien u għalhekk m'hemmx il-qoddim u dan mish aċċettabbli politikament, legalment u mhix sostenibbli. President Barroso impenja ruħu f'dan ir-rigward u jiena ħanna nagħmel segwitu ta' dan. Għanna bżonn nibdew mill-ġdid u approċ ġdijt għal ħin tax-xogħol fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Dan għandu jinvolvi li jkun hemm tibdiliet fuq ix-xejrid ta' ħin tax-xogħol u jisu wkoll l-iżviluppi ġodda fil-tarif u fit-teknoloġiji tal-ICT. Rritu nippreparaw ruħna bir-reqqa għalhekk f'Novembru ħnibdew it-tieni fażi ta' konsultazzjoni mal l-imsieħba soċjali. Iżda fl-istess ħin ħanippreżentaw rapport fuq l-implementazzjoni ta' din id-direttiva u studju fuq l-impatt soċjoekonomiku fuq il-ħinijiet tal-xogħol. Irridu naraw kif ħanimxu l-qoddim issa, u għalhekk l-almu tiegħi biex ikun hemm proposta ġdida fl-ewwel nofs tal-2011. Waħda li tkun tista' twassal għal soluzzjoni li tkun aċċettabbli għal kulħadd. Leġiżlazzjoni oħra diffiċli hija l-Posting of Workers Directive. Hemm żewġ problemi li qed naffaċċaw l-ewwel nett hemm il-problemi marbuta mal-implementazzjoni l-infurzar tad direttiva u t-tieni net hemm il-problema tal-insibu l-bilanċ ġust bejn drittijiet fundamentali tal-ħaddiema u libertajiet fundamentali tas-suq intern. Il-Kummissjoni bħalissa edha tirrefletti fuq is-sustanza u fuq l-għamla li proposta bħal din tista' jkollha. Xogħol ta' tħejjija li għaddej bħalissa u għalhekk huwa vitali li jkun hemm konsultazzjoni ma' partijiet interessati u dan jinkludi l-Parlament Ewropew u l-imsieħba soċjali Ewropej qabel ma noħorġu proposta. Dan madana mhux se jseħħ qabel l-aħħar kwart ta' l-2011. Membri onorevoli, jiena favur li jkun hemm dimensjoni soċjali b'saħħitha fil-politiki tal-Unjoni Ewropea u dan il-prinċipju dan il-prinċipju jgwidani fl-azzjonijiet kollha tiegħi. Wara kollox il-politika mumiex li nħorġu bidejat astratti jew li nħorġu komunikati sempliċement biex nimlu l-arkivi. Irridu wieġbu l-istennijiet ta' ċittadini, n-nisa, l-irġiel, it-tfal li qegħdin ibatu b'mod dirett jew indirett minħabba l-effetti tal-kriżi finanzjarja u ekonomika. Qed nitkellmu dwar ħaddiema li huma mħasba dwar il-kundizzjonijiet ta' xogħol li jgħixu minħabba jiexu f'biża li jingħataw is-sens jew diġà tilfu l-impjiegi tagħhom. Nitkellmu dwar iż-żgħażagħ li ma jistawx isibu xogħol u għandhom ftit prospetti għal karriera. Din imħasba dwar l-anzjani dawk li laħqu l-perjodu ta' arterar li qed jinkwitaw minħabba l-pensjonijiet tagħhom. Naf li taqsmu l sibijiet tiegħi u naf ċert li nistgħu nagħmlu ħafna biex ntejbu l-affarijiet flimkien. U issa nixtieq nisma' l-idea tagħkom dwar dan kollu, grazzi.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 waqt l-intervent tiegħek rajna li għaw 16 persuna li tixtieq eh, tpoġġilek xi mistoqsija ta' meċi kumment imma qabel nibdew bid-dibattitu dwar il-Green Book tal-pensjonijiet inti taf li il-kumitat tagħna eh, isu mux eh, jishtiq li mux biss ġifiri jizomma l-iskadenza eh, dwar id-dibattitu pubbliku imma hemm rizoluzzjoni wkoll minħata tal-Parlament u l-wara sessjoni ta' li se toħroġ wara sessjoni ta' frar ta' sena d-dieħla, ġifir nispera li forsi din id-data inti eh, edha tista' żomma f'moħħok ukoll fil-kalendarju tiegħek. Issa nibdow bil-koordinatur għal tliet minuti u mbagħad nisimgħu il-kelliema l-oħra. Is-sur Oħi? bat sur sarkas. Grazzi ħafna, Signora President. Ovvjament jiena ħadd ħafna interess f'dak li smajt min-naħa tal-Kummissarju u u naħseb li qegħdin naħsbuha l-istess, ġifieri aħna ta' din il-dan il-kumitat u hu min-naħa tal-Kummissjoni m'għandi xej xinżit eh, ma dak li qal mandi xi mistoqsija. Fuq il-kalendarju dwar il-pensjonijiet. Jina nix nkun naftit iktar dwar x'se jiġri b'dan il-fajl, b'dan id-dossier. Il fajl bdan id dossier għal konsultazzjoni nixuq li konna iktar żmien hemm gruppi differenti tal-Parlament li se jipparteċipaw f'dan ix-xogħol se jkun hemm eh, numru ta' avvenimenti, konferenzi, dialogu għalhekk jekk hemm il-possibilità, jekk hemm iċ-ċans li forsi nżidu ftit iż-żmien qabel ta' nalqu naħseb tkun ħaġa tajba. Il-biraħ kien hemm dan id-dibattitu dwar is-sitwazzjoni tal-poplu Roma kienet verament, kien verament dibattitu tajjeb u rajna li l-Europa kollha kemmi E, tixtieq u l-istituzzjonijiet jixtiequ jkunu jaħdmu fl-imkien, imma il-follow-up u l-monitoraġġ mhux e, b'saħħtu għalissa. Tkellimna wkoll fuq l-istrateġija tal-2020, mhux biss hija kwistjoni li nonfqu l-flus hemm bżonn naraw x'ikunu riżultati u x'kienu riżultati tal-xogħol li għamilna diġà Eh, mhux kulħadd beda eh, jaqbel fuq da fuq dawn. U fuq id-direttiva tal-working time eh, naraw li din ti t-sodisfa il-talbit ta' kulħadd. għal din is-sena il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 Nixtieq il-Kummissarju li il-koordinaturi diġà tkellmu fuq il-kalendarju tal-konsultazzjoni tal-pensjonijiet dwar il-gribuk tal-pensjonijiet. Aħna nixtiequ mux qed nitolbu li tizdit l-iskadenza, ma qed ngħidu l-Kummissjoni li aħna se nieħdu iż-żmien tagħna u mhux bil-fors li se ma l iskadenzi tal-konsultazzjoni pubblika. Grazie ħafna, signora President. Grazie koll il-Kommissarju. Se prova niżviluppa fi tliet minuti biss tliet idejat. Ewel idejam. Naħseb l-eżerċizzju tal-lum sur kummissarju wieħed validu tajjeb nirreferu għal problemi li jżistu llum, jiġifieri dawk il-kwistjonijiet li jħasbu liċ ċittadini Ewropej. Mhux biss il-kalendarju tiegħek ta' xogħol, is-servizz, il-kommissjoni, l-unitajiet, imma anka xet jingħad fit-toroq tagħna llum. Ħaġa li hija attwali ħafna u tinsab kullimkien tħassib serju madwarna l u naħseb li huwa importanti li l-Kummissjoni ikollha xi tip ta' idea, xi tip ta' viżibilità fuq dawn il-kwistjonijiet għodim iċ-ċittadini Ewropej, kwistjonijiet bħal dik ta' Roma, importanti ħafna u nitamil il-kull mleċ ta' kommissarji ikolla agenda li t-korrispondi għall-agenda ta' ċittadini eh, komuni. It-tini punt fuq il kwistjonijiet leġislattivi l ressat naħseb li huwa raġonevoli ħafna l-ressaqt kol komment dwar il-direttiva fuq il-ħin ta' xogħol, naħseb li dal-Parlament dejjem kien flessibbli ħafna sabiex isib modijiet kif inkissru l-istaġnar u nsolvu problemi konkreti li għandhom stati membri fuq eh, fu, eh, kwistjonijiet uh, konkreti. Issa dan il-Parlament kellu pozizjoni ċara ħafna fuq li ma morrux lura fuq kriteri illi kienu ġa adottati fuq per eżempju kwistjoniet bħal flessibilità. Flessibilità iva importanti ħafna, flessibilità iva ka sigurtà. Jekk iridu tassew nimxu il-qoddim mod leġislattiv ma jistax ikonna flessibilità sempliċitament u ninjoraw id-drittijiet l-akki komuniter, il-karta fuq id-drittijiet bażiċi. Jekk iridu bilanċ, emżon illi konna flessibilita u sigurta maħħa. Tret kustjoni li jeta interess kbira lija, illum minn tiftaħt id-dibattitu fuq aspetti tal-portafol tijak, imma jider il-problema muwix tant il-portafol tijak muwix xolok jew il-kolleġ tal komissjoni Il-problema għajil li l-Europa għed tiffaċċja deċizjonijiet kwistjoniet importanti ta' iktar il-Konsil. Aħna qed ħasba fuq xe tiġri fil-Konsil. Is-sur Van Rompuy. xi kultant jiskanta meta jisma' x'ħan nipproponu aħna. Ma tantx jidher li jafeżat kif taħdem il-kodeċiżjoni fl-aħħar xar sekundi li għandi Jiena ngħid li għandna problema, din hija l-problema prinċipali. Il-problema prinċipali li teżisti i xed jingħad fit-toroq tagħna. Iċ-ċittadini jridu ugwaljanza soċjali, jridu ġustizzja soċjali. Ma nistgħux nitkellmu fuq artiklu 9 ta' trattat illi fl-għamil qiegħda fuq l agenda tagħkom il-Kummissarju wkoll. rispett sieħa l-portafol tiegħek u l-aġenda tiegħek imma hemm bżonn nkunu attenti ħanaraw xejn jiġru fit-toroq tagħna u l-istituzzjonijiet kollha għandhom jagħmlu dan. Is-Sinjura Harkin u mat-Sinjura Lambert. Grazzi ħafna, Sinjura President, u grazzi Kummissarju. Jina u kol sodisfatta ħafna bil-diskors tijak, inti tkellim dwar risposta għal l-aspettattivi tal-lum, tal-bira u anka ta' ta' ċittadinja tagħna. Dana kollu inwedu dak li nistaw niksbu. Umbat niksbu dak li nwedu għalix nasib dini ħaġa importanti l-Unjoni Ewropea. U din hija rabta ma' realtà, għax ir-realtà tal-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini li huma jħarx lej politiċi lej l ta' tagħhom sabiex itejbu s-sitwazzjoni. U m'hemm xejn għar minn situazzjoni fejn ma nilħux l-aspettativi tagħhom. Inti tajt lista ta' xogħol tiegħek u neħu għost nara l-qed tal-linja li jessef ma' strategija 2020 u għat iżid il-viżibilità ta' dan il-fond. Niftakar meta konna qed nippruvaw eh, nikkonvinċu l-Irlandiżi votaw iva għal Lisbona uħut mill manifest kienu jgħidu xogħol xogħol xogħol. Issa irridu nuru l-ċittadini tagħna illi ħanżidu l-viżibilità tagħhom sabiex il-politika tkun il-politika ikun jafu kif il-politika qed taffettwhom kif qed inżidu x-xogħol. Ħaġa kruċjali din, u gost nara inti ħad estendi id-deroga fuq kriżijiet għall-IGF. Jidir li li għad sal-2013 u għed ħares u lejn l igf u kol wara l-2013 u importanti illi nitalmu mill-li ġara bat inkomplu nżidu l-valur permezz ta' lezzjonijiet li nitalmu. Għandi mistoqsija waħda titkellim fuq kura fuq medda twila ta' zmin, ma titkellim fuq tibdil demografiku, titkellim dwar pensjonijiet, ma txejn dwar kura fuq medda twila ta' żmien forsi eh, kemm tejn għandek fuq dan. Nieħu gost ukoll nisma' li qed lejn leġiżlazzjoni eżistenti u tħares lejn l-implementazzjoni u l-infurzara li xkifat tabel nanu li ħall fuq il-ħajja ta' ċittadini naqbel ma' Sur Serkas konta titkellem dwar il-bilanċ bejn id-drittijiet fundamentali tal-ħaddiema u l-libertajiet fundamentali tas-xogħol tkellem fuq il-ħaddiema li ignoraw artiklu 9 ma' mhux ma jimportomx imma ovvjament jifmu il-drittijiet fundamentali tal-ħaddiema mhux tal-suq. Hemm se nisibu bilanċ hawnhekk u dan għandna nżommu f'moħħna. L-aħħar komment naqbel ma dak li għad fuq il-roadmap għaliex fl-aħħar fl-aħħar meta nindefendu il-ħaddi ma nindefendu d-dirtiet tagħna li għajt li għat l-lum u ambizjus u jinkludi ħafna mill-opinjoni tagħna u jiena lista nikkollabora miegħek. Is-Sinjura Lambert Grazzi ħafna, Sinjura President, u grazie Kommissarju għal prezentazzjoni tiegħek. Jiena nammira ħafna l-ottimizmu tiegħek li nistgħu nsibu soluzzjoni fuq il-ħin u nimxu lejn eh, ekonomija tiddependi anqas mill-karbonju wkoll. il gost illi titkellem dwar ħilid ġodda u ekonomiji li eh, huma baxi fil-karbonju, ħaġa essenzjali kif għattajb inti. Inti t ukoll dwar il-kwistjoni ta' forum differenti ta' xogħol. Waħda li qed ħasseb il-ħafna minna hija il-punti dajfa fil-working time. Iskematik minn fuq persuni li jaħdmu mid-dar jew dawk li huma lesti li jkunu disponibbli grazzi għat teknoloġiji l-ġodda. Forsi għandna naħdmu dwar dan. Mistoqsija minn membru li ma stax ikun hawnhekk illum brabta mal-kwestjonijiet dwar il- eh, li fal-maternità nafu li qed nitkellmu mal-Sinjora Reding fuq il fat li paternity leave ma taqax taħt maternity leave u forsi nishti u nisimaw impen b'saħħtu minn knaf li għanna fuq dokument diġa fuq il-Kommissjoni u se toħlo toħloq eh, kondizjonijiet ċari għal ta' paternita. ċaġa qed diskussa fil-fatt fil-taħt id-direttiva dwar li fal maternità Aħna interessati wkoll nkunu nafu kif se tkompli l agenda soċjali se li tinħarsu lejn l-istrateġi 2020 għandna l-plattaforma kontra l-faqar, ma politika soċjali mhijiex biż dwar il-ġlida l-faqar tiskellem ukoll dwar miżuri kontra diskriminazzjoni u aħna ħelqana ħafna nkunu nafu se tgħidu nafu qed tiffokaw ħafna fuq il-leġiżlazzjoni fuq antidiskriminatorji bażi ta' razza jew oriġini. Imma wkoll idu nafu x'rabta imma suq ta' xogħol. Dawn affarijiet li tassew ħatatmu fuqhom bisħi, ħadu x'aqsam implementazzjoni. U kol pala parti mill-agenda politika soċjali, kisibna u wkoll fir-rakkomandazzjoni dwar inklużjoni attiva mill-kwistjoni ta' servizzi pubbliċi ta' kwalità. Għana interessat inkunu nafu kif il-Kommissjoni f'dan il-qasam se tkun qed taħdem ma' kommissjonijiet minn diġi zoħra sabiex navvanzaw fuq il-kwalità għal dak nuxaqsam servizzi pubbliċi li huma tant importanti f'termini ta' koeżjoni soċjali effettiva. Grazzi il-Sinjura Zimmer, unbat il-Kommissarju ħa jirrispondi għall-ewel ħames mistoqsijiet. Grazzi ħafna. Xtaq nitkellem dwar il-punti tas sinjura Jean Lambert, l-ottimizmu tijak sur kommissarju, u koll eh, jgħabil ma dak l-Sur Barroso l-affet imbidlu u li l-ħinijiet ta' xogħol għandhom jiġu riflessi fid-direttiva. Għandu jkun direzzjoni ġdida minħabba it-tibdil illi sar fil-produttività tax-xogħol. Għal daqstant, jiena nemmen li ikun interessanti naraw se jkunu proposti dwar dan. Fett punti oħra xtaqt nsemmi l-ewwel net minnaħa għandna l-kwistjoni tal-karta ta' drittijiet bażiċi bħala kummissarju fil-portafol tiegħek bla dubju titratta dil kwistjoni wkoll. U hemm ukoll drittijiet soċjali involuti f'dan uħut minn dawn l-artikli għadhom laqqas ġew ratifikati sissa jiena xtaqt nkun naf kif int kollaborazzjoni ma' membri tal-kulleġġ se tadottaw dawn il-kwistjonijiet ta' ġittijiet soċjali. Inti punt inti semmejt il-pjattaforma Ewropea il-ġrida kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali u ċertu miri hawnhekk Salema punt se jkun hemm xi tip ta' proċess ta' segwitu fuq dan fi klimiħor ieħor se naraw xi ħaġa aktar saħħita minn kampanja sabiex niġġieldu dit-tip ta' esklużjoni soċjali u faqar għanna strumenti, għanna miri, per eżempju. U il-ħtieġa wkoll illi nimplementaw dawn id-drittijiet bażiċi fl-Istati membri. Il-problema li qed nara jien hi kooperazzjoni mal komissarju għall affarijiet tal-enerġija pereżempju sabiex jitratta kwistjonijiet bħal tnaqqis ta' emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju, speċjalment minn djar nirranġaw l-affarijiet sabiex dawn id-djar isiru aktar ekoloġiċi u sal punt stati membri se jipparteċipaw fl-ispejjeż u jgħinu min jgħix dawn id-djar fuq dawn kwistjonijiet partikolari. Niproteġu l-individwi minn toħta l-enerġija, per eżempju. Xtaqt inkun naf li ma tibta kooperazzjoni teżisti bejn kommissari differenti fuq da kwistjonijiet li huma relatati ma' drittijiet bażiċi wkoll. Se kolli ninterrompi iktajt il-President ixtiq tirrispondi sur Kommissarju. kena ħafna mistoqsijiet għal għal eh, diskors tijak. Forsi tirrispondi għal daw punti? Iva, grazzi ħafna. Għandi wkoll risposti għal mistoqsijiet fuq il-konsultazzjoni dwar il-timetable ma nixtaqx noqot nestendi l-iskadenza tal-15 ta' novembru imma leħen tal-parlament, jew l-leħna tal-parlament se jinstemaw. Jekk nestendu il-periodu aktar mill eh, dak li tqal fl-introduzzjoni tas sinjor President, nista' niżgurakom illi l-input ħajat il-Parlament se jiġi ikkonsidrat meta nibdew il-preparamenti għas segwitu illi kif semmejt xaktarx seħu forma ta' white paper imma dan jisej seħ fit tini kwart. Għalek nistaw naħdmu fuq dan l-arranġament illi jissemma u bekk ninkludu kol l-improt ta'kom l-skadenza uffiċjali mandiċ tiġi mibdula li l partiet interessati kollha individwi, esperti, lobby groups jibatunna opinjonijiet u dawn ħanibqaw naċċettawhom sa 15 ta' Novembru sabiex il-proċess jibqa' wieħed li tista' tmexxi u jiena xtaqt ngħid illi għanna laqa konferenza t-29 ottubru, l-Komissjoni t-organizza fuq il-Green Paper, intom mistidna tattendu u jina perswas illi sejkonna dialogu illi ħalli il-frott. Ma semmejtx b'mod espliċitu ma nieħu din l-okkażjoni issa sabiex insemmi kwestjonijiet fuq eh, saħħa sigurtà fuq il-post tax-xogħol u nirrispondi fuq il-reviżjoni li hemm bżonn. Il-biraħ kelli l-opportunità niltaqa' ma' membri tal-Parlament u partit oħra interessati f'din dan il-bini fil-fatt U nista' għalkom li qabel tmiem is-sena se noħorġu bil-proposta leġislattiva wara it-tlestija tal-valutazzjoni tal-impatt imma jina fiduċus li din l-iskadenza tista' tiġi rispettata mbagħad il-proċedura ta' wara ukoll tkun relativament dinamika. Dan se jkun segwit aktar tard mill-proposta u u nista' ngħidilkom ukoll illi qed inħarsu lejn fejn għan nkludu punt dal-punt fuq il-tipjib tat-tabak. Jina qed nisma' opinjoni differenti fuq it-tabak u qed nara x'rwol l-Unjoni Ewropea jista' jkollha f'dal kuntest. Kwestjonijiet oħra li tqajmu ibda mill-politika għal xogħol u fl-sigurtà u l-mod kif nixtiequ nfasslu din id-diskussjoni fil-ġejjini. Ma nixtieqx nagħmel ġudizzji prekoċi fuq l-aġenda ma l-idea hi li konna approċ ġdid għal fl-sigurtà kif ukoll approċ ġdid għal mobilità li ġabeda permezz ta' Youth on the Move l-opinjoni dan huwa mod aktar differenzjat, aktar sensittiv ta' kif niproċedu li inkludi per eżempju, eh, ħajja it-twal u kol rridu naraw kapacitajiet u anka ħtiġijiet ta' gruppi ta' ta' differenti meta eh, qed ngħidu eh, nitkellmu fuq etajiet qed nitkellmu fuq zazak, imma mhux biss ma nitkellmu fuq flessibilta' u għacħar illi dan iktar relevant, inqas relevanti għazza zaħem iktar kas fejn gruppi oħrajn jużaw skemi ta' flessigurta illi jitrattaw tranzizjoni. Għal daqstant qed nippruvaw infaslu dawn il-konċetti skont il-ħtiġijiet ta' żmienna li il-kriżi ovvjament bidlet ħafna affarijiet u relatati oħra marbuta se jaffetwaw is-sustanza ta' dan il-konċett. Is-suċċess tal-inizjattivi tagħna inkluż il-miri u 2020 se jiddependu ħafna fuq il-governanza. Dan huwa qasam fej għanna ħafna xogħol għadu għaddej anka mal-Presidenza Belġana. Il-rol tal-Kunsill Abskow u anka l mekanizmu pes possibli ta' monitoraġġ ta' progress fil ġejjeni nista' ngħidilkom b'moċar ċar illi dan għadu mantemx għadna qegħdin naħdmu fuq dan u qed nippruvaw nagħtu l-importanza u rwol illi jistħoqlu minn jaħdem fil-qasam tal-politika ta' impjegi u politika soċjali. Qed nipprova wkoll nkun konsistenti fuq ir-rabta bejn il-wediet, x'niksbu, eċetera, eċetera. Però fuq xi kwistjonijiet jiena xtaqt Nkun ottimist ukoll inkluż il-ħin tax-xogħol jiena kont involut fid-diskussjonijiet fl-ewwel round mal-imsieba soċjali huwa veru li mhux kol laqa tqawinna qalbna f'dan il-qasam. Imma hemm xaqta dawlu per eżempju il-laqat tiegħi ma' rappreżentanti tal-Gvern tar-Renju Unit u rew ċertu flessibilta u kol għal-approċ ġdid u wassal għal aktar impenn dan il-qasam. Għal daqstant, għanna nħallu lok għal tiftix ta' approċċi ġodda u soluzzjonijiet f'dan il-qasam u dan ma jistax iseħħ mingħajr ma nkunu kemm xejn ottimisti. Imma żgur irridu nħallu lok għal imsejba soċjali sabiex huma stess jersqu qoddimna bi proposti li jesprimu ħtiġijiet ġodda jekk huma relevanti U personalment jina wkoll nistenna xi tip ta' dinamika li titfaċċa mill-pubblikazzjoni tal-informazzjoni rilevanti, l-valutazzjoni tal-kontest ekonomiku u soċjali u anka l-applikazzjoni ta' direttiva. Naħseb illi dan jagħti dimensjoni ġdida li diskussjoni u forsi u kol iħedġeġ passi ġodda. Fuq il-Posting Directive u diskussjoni fuq l-ġittijiet soċjali, jina ninsisti illi meta naħdmu fuq dan u nħorġu bi proposta din tinkludi referenza għal ġittijiet soċjali u esplicitament id-dritt eh, għall-istrajkjar. Ma nimmaġinax jiena proposta illi ma tinkludix dan il-punt, jina naħseb li dinja kwistjoni fejn insejbu l-bilanċ adattat bejn dawn l-aspetti. U l-intenzjoni hi li d direttiva dem aħjar. U mhux illi nqajmu kontroversja ġdida illi ovvjament twassal għal danni kbar. The example of energy. L-eżempju ta' proġetti ta' efficienza tal-enerġija u kol kien punt li semma unek u hija kwistjoni illi nistabu wkoll niddiskutu ma' komissarju u komissarju oħrajn passu Rottinger pereżempju kien hemm diskussjonijiet imma huwa veru il ma esplorajniex biżejjed x'jista' jsir stati membri varji u anka relevanza ta' dani varja bejn stat membru ieħor għanna najduħ dan, pero hemm stati membri ili jagħmlu ħafna f'termini ta' proġetti ta' effiċenza fl-enerġija li kollhom impatt soċjali fuq it-tnaqqis ta' l-ispejjeż għall-enerġija fid-djar din nistgħu nesplorawha u iktar il-qoddim ikonna definizzjoni ċara ta' l-aġenda. U żgur nista' naħdem anke ma' Sur Rettinger dwar dan fuq il-lifta paternità, ġas primajt ruħi qabel, dan huwa fajli taħt il-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 Grazzi. Signor President, nirringrazzjak. U nirringrazzjaw kol kommissarju. Nishtiq nirringrazzjak mod partikolari għal fat li jinti rejt eh, apprezzament għal eh, moviment trade unionistiku il-fat li dawn dawn dimensjoni soċjali fl-Europa. Issa, ħallina minn dat, peress li ma tantx għandna ħin nixti jiena nitkellem jgħak dwar dak li msejjaħ inclusive growth it-kabbir inklusiv. Dan jiddependi minn posti tax xogħol siguri, minn impjiegi b'saħħithom u mill-93, mill 93 il-network ta' URS ġimu mwaqqaf dak iż-żmien l-idea hija li dan eh, kompli iżid u jagħti iktar jesponi iktar il-postijiet ta' xogħol fl-Ewropa l-jures mhux biss huwa intermedjarju għal postijiet tax-xogħol imma jservi wkoll bħala korp ta' eh, li jagħti l-pariri. Imma il-budget ta' din l-entità tnaqqas b'mod drastiku. Għalhekk, Sur kummissarju inti tabdan, taħseb li għandu jħassibna ħafna, speċjalment għal dawk iż-żoni li huma fuq il-frontieri, ek joġbok. Għati impentijak lil dan il-program sabiex ma komplux jonqsulu il-rizorsi tijaw. Jina, nilqa l-kommenti tijak fuq il-direttiva tal-working time u l-fat li inti trid kompli tikkonsulta mal-imsieħba soċjali u l-istudji li għad rridu eh, tażaminaw. Grazzi. Grazzi ħafna. U grazzi sur kummissarju tani tiġej tkellimna l-lum. So ċaffrejt malaj malaj. Ħafna diskors kemm fil-Kunsill, fil-Kummissjoni fuq il-fatt eh, rridu e, kol il-bond market l-esperjenza Ewropea ma diex id-doq tajjeb fl ħafna nies huma qed jaraw l-Ewropa bċertu stmerrija sa. U forsi aħna ma nagħtux każ biżejjed ta' dan da dan is-sentiment in-nies huma mdejqin bl-Ewropa. Fil-proposti li għandek inti għall-economic governance, Jiena ma nara l-ebda sinjal fis sit proposti li, li u l-biraħ stess li edin natu kas id-dizgwit tal eh, bej fost in-nies. Jiena rapporter suġġett u Eh, il-qofol tal-Europa soċjali li jiena wkoll rapporter fuq dan is-suġġett qed nipproponi li titwaqqaf task force li nis ikunu ġej minn setturi differenti nixtieq li d digi tiegħek tkun eh, responsabbli tagħha biex naraw li ħafna xogħol li jsir f'setturi differenti jitlaqqaf flimkien. imkien Nafu li hemm ħafna dejat imma m'hemmx azzjoni. Grazzi Sur De Rosa. Signora Lin, umbat Signora Moga. Grazzi ħafna. Jiena eh, sodisfatta ħafna li inti tkellimt fuq l-imentazzjoni anki fuq il-posting of working directive imma fuq il-linji gwida eh, dwar ehm, il-problemi il meta nis iweġġaw bil-labar bil fuq il-posta xogħol il-labar li jintużaw biex għat-tilqim. Ehm, kodiċi ta', ta kwantu għal rezoluzzjoni u kol li għaddit mill-parlament l-istess fuq il-green paper fuq eh, il-green paper dwar elder abuse il-Kummissjoni x'għamlet fuq dan anki il-żmien tal- meta wieħed jirtira, mhux qed nitkellem fuq il letta għall pensjoni ġdin hija ħaġa qas biss nirridu diskutuha, imma il- żmien l-età ta' meta wieħed jirtira li jsir ta' bil-fors intom kif taħsbuha peress li nafu li għandna ħafna problemi li nies iktar ta' ċertu età jkunu jridu ma jridux jieqfu mix-xogħol. Jiena Eh, tajjeb li inti għattina fuq il-Working Time Directive jisu għet nitxaqal u xiftit nisperaw soluzzjoni u jiena fuq l-emmara inti kontemma diskussjoni dwar l-electromagnetic u nirringrazzjak tal-jinta Merci, Monsieur le Commissaire, euh, d'être avec nous pour... Grazzi ħafna, Kummissarju, tal-ijataw. Għandit li t-mistoqsijiet għalik jek joġbok l-ewel net. Inti, tkellimt fuq dan il-fond ġdid tal-iżvilupp Ewropew. E, peress li hemm ħafna e, huma komplessi ħafna l-fondi. Kif taħseb li fond ġdid jista' jkun użat aħjar l-ikbar trasparenza? Diġà jeżistu ħafna fondi, imma meta wieħed jiġi biex jużhom, ħafna drabi tant ikunu e, komplikati lin nies laqas biss ikunu jafu minn fejn jibdew Għalek inti, kif taħseb li fond li jista' eh, jkun effiċjenti? Issa, trasparenza dwar eh, l-azzjoni ta' dawn il-fondi. Għawnek nżid ma dak li qalet signora Harkin l-Europa għandha ħafna possibiltajiet tajbin imma ma tantx huma trasparenti. Kif nistgħu iktar inġibuhom anti ċittadini u law bekk iċ-ċittadini jkunu iktar viċini għall-Ewropa? Tielet mistoqsija hija dwar l-istrateġiji ġodda eh, l-aġustament tal-fond eh, globalizzat inti kif taħseb li dan se jimxi l-qoddim u jizviluppa? X'kontribut tista' tagħmel inti eh, u kif tista' timplika l-entitajiet differenti biex ikunu jistgħu parteċipaw fil-fond għal globalizzazzjoni? il-fem il-fem huwa eh, importanti ħafna. Kellem għal miss jiena nixtieq inkompli ma' punt li qabad is-sur Derosa li l-opinjoni tiegħi hija huwa importanti ħafna. Jekk l-ewwel priorità tiegħek hija li toħoloq iktar postijiet tax-xogħol u li jkun hemm tkabbir inklusiv, dan kollu għandu jirnexxi mela jrid ikollna rabta bejn il-politika ta' ekonomika u l-politika tax-xogħol. Ġifieri fuq kull livell jiena l-bieraħ ukoll kont sorpriża li ma kien hemm meta rajt ma kien hemm ebda referenza għal fatt li Eh, l-iżvilupp ekonomiku mhux qed norbtuh mal-politika tax-xogħol. Għalhekk inti press li inti l-kummissarju responsabbli ta' dan, kif tista' tiżgura inti li x-xogħol jiġi fuq ta' qudiemnet anki fil-mod ta' kif naħsbu l politika ekonomika tagħna. Jina naħseb li bekk biss nistgħu ngħinu n-nies li qegħdin qiegħda u anki ż-żasaħ tagħna li jkun qed ifittxu x-xogħol. Issa, fuq il-kwalità tax-xogħol u anki il-ħsieb il soċjali, naħseb li l-problema hija iktar wiesa tajjeb li din l-inizjattiva dwar il-posting of workers, imma naħseb li għanna bżonn għafas iktar wiesa biex nkunu ikonna iktar xogħol sikur, naraw li ma jkunx hemm social dumping li tal-axħar ma nafu dejjem edha tikber. Għalek inti tista tibda mill-2011 eh, u turi li jem ċertu evoluzzjoni ġdida, ċertu zvilup ġdid. Issa, jiena insegwi Youth on the Move u għal-istrateġija tal-2020 nil... Skużawni sanalaq tgħid il-kelima. Inti kif tara dan eh, jimmaterializzaruhu ruħu l-flagship hija hemm issa kif tara s l-implementazzjoni? Grazzi ħafna. Economic governance. Mexija ekonomika. Iva, din hija kwistjoni ewlenija mhux biss għall portafol tiegħi, mhux tal-Rembis, iżda tal-Kummissjoni kollha F'dan il-periodu wasanna fi stadju fejn il-ġejjini tal-Unjoni tal Monetarja Ewropea kienet f'periklu u għalhekk kien hemm bżonn ta' xogħol li jinbeda sabiex isaħħaħ is-sisin tal-Fond Ekonomiku Monetarju. Għalija dan xifisser fisser ifisser li nsaħħu wkoll is-sisin tal-Unjoni Ewropea infusa. Jiena nħoss li dan huwa xogħol li għadu għaddej bħalissa għamilna passi permezz tal-komunikazzjonijiet, ħarġna tlieta fil-fatt bħalissa. Iżda bħalma ngħid din huwa għadu xogħol għaddej u għamilna wkoll progress sabiex inwessaw il- fema tal-tmexxija u tal-izbilanċi li għedin jipperikolaw l-istabilità tal-euro kif ukoll tal-Unjoni Ewropea, mhux biss fil- l-ambitu finanzjarju żew ukoll dak politiku. Il-progress huwa li issa hemm fema ta' firxa aktar wiesa ta' zbilanċi mhux biss tad deficit iżda wkoll tad dejn. Issa hemm kapaċità fiħdan id-dokument li tressaq sabiex nitrattaw zbilanċi mhux biss ex post iżda ex ante minn qabel pala prevenzjoni. Dan huwa progress iżda naqbel miegħek li dan mhux dak kollu li stajna nagħmlu jew dak kollu li rridu nagħmlu. Tista' saraħ rasek li kull darba nħossem fid-diskussjonijiet fuq eh, tmexxija makroekonomika jiena nagħmel l-almu tiegħi sabiex nispjega kif u kemm huwa importanti li ninkludu l-qat ukoll Din hija kwistjoni ewlenija u nandaħluha fost l-ikbar zbilanċi tal-ekonomija. U għalhekk jiena ġimgħa ilu mort Oslo biex nittendi laqa konġunta bejn l-IMF u l-ILO għaliex dan l-approċ ġdid imbeda f'din il-laqa Oslo hija laqa tabla preċedent qabel tal-ILO u l-IMF laqat ma seħħet qabel minn mindu twaqfu dawn l-istituzzjonijiet wara t-tini gwerra dinnija. Skużani, mi suppost nsemmi l-gwerra, jgħid il-kellim. <coughs> Insomma, kienet laqa li waslet biex il-kapijiet tal-IMF u tal-ILO ikunu prezenti u kont mistaġeb li il-kollegi tagħna fl-ekofin ma tantx kienu informati fuq dan u għalhekk kienet nagħmel dak kollu possibbli biex narraf fuq dawn l-aspetti. Għaliex dawn l-aspetti s-suq tax-xogħol min-naħa u l-miri ta' impik sħiħ, xogħol deċenti, l-inklużjoni soċjali, iżda minnaħa l-oħra mbagħad l-istabilità makroekonomika, dawn irridu jkunu marbuta fl-imkien, irridu jifmu jinftemu aktar Dan għadu xogħol dej kif kont najt, ngħid, iżda ma naħsibx li hija xi ħaġa impossibbli u ħanaslu għal dan għaliex naħseb li hemm impenn ċar sabiex niddefendu l-miri tal-2020 kulħadd irid jieħdu bis-serjetà li rridu nilħqu 75% ta' rata ta' impjiegi U din mhix biss dwar il-ħiliet, mhix biss dwar il-politiki ta' suq ta' xogħol li nistgħu waslu, iżda għandha x'taqsam ukoll dwar kif il-kundizzjonijiet makroekonomiċi jiġu orkestrati jinħadmu għalhekk inserraħ fuq l-appoġġ tagħkom u sem fiħdan id-diskussjonijiet li ħajkun hemm fil ġejjini Fil-rigward il-fond ta' ġustament ta' globalizzazzjoni ja IGF imġedda u aħna nixtiequ nużaw l-esperjenza kollha kultant l-istampa tkun tassaw utli biex bekk nisqu xinu man nuqqasijiet. U mux biss naqra gazzetti, iżda u kol kell laqa reċentament fi Strasburgu ma' Sur Portax, il-rapporter fil-Parlament fuq il-GF, rajt il-rapport tiegħu u rajtu b'interess. U qbilt miegħu per eżempju li anki jekk il-kriżi tgħaddi wara ftit snin, probabbilment ikun aħjar li nżommu il-limitu ta' 500 sabiex ikun hemm eligibilità fuq medda twila ta' żmien. Sfortunatament, anki jekk jirnexxinna naħolqu impiegi b'mod dinamiku, rridu nanticipaw minn qabel it-telf ta' impiegi per eżempju. Jekk ikun hemm ċaqliq tal-ħaddiema, jekk ikun hemm per eżempju ftejemiet ta' kummerċ. U dawn irridu nkunu nistgħu nkunu kapaċi nantiċipaw minn qabel indaħluhom fl-IGF ukoll speċjalment minħabba l-kondizzjonijiet ta' konsolidazzjoni fiskali li ġew maħlu f'ċertu stati membri. Dan ħajnaqqas il-kapaċità u l abilta tal-stati membri biex eh, jitrattaw din il-kwistjoni u naħseb li għalhekk għandna bżonn strument aktar li jkun jista' jintuża ta' malajr minn perjodu ta' qabel u dan għandu juri l-valur miżjud tal-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam. Għalhekk aħna qegħdin naħdmu fuq dan ix-xogħol, għatfadilna naftit ħin sabiex naħdmu fuq dan u napprezza l-pożizzjoni tagħkom u l-input taħkom. L-implementazzjoni tal-linji gwidi oħrajn kien ftit ilu biss fejn is-Sur Hughes ressaq li numru ta' partijiet interessati fuq eh, il-feriti il minħabba s-siringi u binna li ħajkun hemm bżonn tal-linji gwidi tkellimna kux siwi jew le da smajt is-suġġerimenti tiegħu moħħ miftuħ u naħseb li għandna triq qudiem ridu nsibu. Fuq kwistjonijiet ta' twila ta' żmien fuq il-kodiġi ta' kondotta jiena nilqa' din l-idea iżdissa identifikajna s-ser namlu fuq id-demografija sena d U jiena naħseb li Din hija attività emerġenti tal-Kummissjoni xogħol ġdid li jiena determinat insaħħaħ u smajt li l-presidenzi li jmiss l-Ungerija u l-Polonja u maħerqana sabiex jipromovu demografija bħala kwistjoni u tħassib linija u għall-Unjoni Ewropea. ħafna raġunijiet wara dan li musan qed nispjega raġunijiet kollha issa għala rridu naħdmu aktar fuq id-demografija, iżda dan huwa segwitu ċar ta' xoltana fuq il-pensjonijiet. U introduzzjoni wkoll ta' xoltana fuq il-tixjih attiv u t-tina opportunità li nindirizzaw il-politika tal-familja, il-riżultati ta' saħħa, il-kura ta' saħħa fuq medda twila ta' żmien u per eżempju se naħdem naħseb li den tal-aħħar tista' tiddaħħal għal drittijiet tal-pensjonijiet u għarfien aħjar ta' dawk li qed jaħdmu f'dan is-settur. Hija opportunità ta' tkattir tal-impiegu wkoll iżda naħseb li din id-dimensjoni diġà ġiet indirizzata qabel. Mela, il-demografija hija qasam emerġenti u probabbilment dal-waqt se tkun xi ħaġa strateġika lina wkoll. Fuq il-white paper jekk tiddeħu deċiżjoni bħal din il-fatt li l-età tal-irtirar tiddaħħal naf li hemm ħafna interess biex insibu nkunu nafu jekk il-Kummissjoni diġà aċċettat xi ħaġa bħal età bikrija ta' irtirar. Irridu nifmu li hemm pressjoni li nersqu lejn din id-direzzjoni iżda dejjem hemm differenzi bejn l-età statutorja u dik effettiva. U rrid niċċara li jekk il-gvernijiet għandhom kapaċità li naqsu l-età tal-irtirar u daħlu affari bħal dan ikun hemm inqas pressjoni biex indaħlu l-età statutorja. Naħseb li din ħadd inftijem so fi Franza fost stati membri oħrajn, iżda mhux ħanamlu proposta uniformi waħdanija. Hemm ħafna diversità fid-demografija, pereżempju, fis-sistema ta' pensjoni, fil-xejrit tas-suq tax-xogħol u qatt ma kienet idea tal kummissjoni li nilesqu soluzzjoni uniformi f'dak li għandu x'jaqsam l-età tal irterarju aspett ieħor tal-strutturi ta' pensjoni. Nistgħu ngħaddu għal mistoqsijiet? Tajjeb ħafna, grazzi Kummissarju, Sinjura Gruni. Mbatt Thomas Mann. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire. Moi j'aurais euh, deux questions. On lit... Kommissarju, għandi zawċ mistoqsijiet għalik. ħafna drabi, kważi l-ħin kollu nisimaw li l-Fond Soċjali Ewropew qiegħed imur kontra l-faqar. Una fil-Kommissjoni mhux l darba li semmi kif tista' tuża dan il-fond biex neqirdu l-faqar mhux biss hija kwistjoni ta' wieħed isib ix-xogħol ma kif wieħed iżommu l-post tax-xogħol. Jiena xtaqt li kif kunti spremejt ruħek ukoll fuq xi inizjattiva legali għal eh, dis-sigurtà tal-postijiet tax-xogħol anki il-mod ta' kif jistgħu jaħdmu il-persuni b'diżabilità, il-persuni ta', ta avanzata, dawn l-affarijiet kollha aħna qed nistennew eh, proposti minnaħa tal-Kummissjoni anki dokument fuq il-problemi ta' saħħa u problemi eh, muskolari, eh, muskoskeletal u Eh, anki il-problemi ta' numru ta' suwiċidji li jisiru kol f'ċertu kumpaniji gbar. Is-Surman, Umbat is-Sinra Kinga Kun. Si, Madam la President. Herr eh, Kommissar, eh, Sie haben davon gesprochen, dass... Grazie, Kommissario. Grazie, President. Kommissario, inti titkellimt u l ma' mal-rappresentanti ta' dialogu soċjali. Naħseb li dan huwa tajjeb għaliex irridu nisviluppaw inizjattivi flimkien. Iżda nistaqsi għattajt ftit ħin ma dawk li huma l-aktar mill-quta minħabba l-iżviluppi negattivi, bħal pereżempju dawk li għatmu fil-minieri li għamlu dimostrazzjoni l-biera u għaluli li il-fondi li ħajrċivu sal-2018 ħa jitnaqsu sal-2014 u l-flejes fl-ħar mill-ħar mux għat jaslu l-om. Sena għamlu hemm ħatħallu dawn l-xol tal komissari kompetenti jew ħatkun miftuħa l-tassib tagħhom ukoll. Għaliex hemm ħafna tassib fuq ġejjini. ġejjieni Imbagħad fuq l-isfida demografik fuq tibdil demografiku inti kif tagħmel rabta bejn loqsma differenti u fil-preżentazzjoni tal-Green Paper dwar il-pensjonijiet Inti qabbilta mal-Kummissarju Ren u dak Kummissarju Barnier u għattinna kemm huwa importanti li konna attitudni ta' dimensjoni differenti u ndaħluha f'dimensjoni differenti. U li nsaħħu wkoll il ruol ta' zaza biex bekk nevitaw li jkun hemm konflitt bejn il-ġenerazzjonijiet fuq dan. Fi klim ieħor nixtieq ngħid li jena kuntent ħafna li inti semmejt waħda mill-proposti mill-rapport tiegħi li ġie adottat maġġoranza wiesa fil-Parlament fejn sal-2012 li skun sena Ewropea u għalhekk naħu niddeċidu sa dak iż-żmien. Is-Sinjura Kinga Gun Sumbat Clark. Köszönöm szépen. Én is szeretném biztosítani biztos urat arról, hogy támogatjuk abban a munkában. Jina u kol nasigurak sur komissarju mill-appoċ li ħanatuk għax verament u li kull aspet soċjali jiġi konsidrat fid-deċiżjonijiet li għandhom xaqsum għal governanza ekonomika. Aħna naħsbu li m'hemmx integrazzjoni bizzejiet fuq bejn dawn iż-żewġ suġġetti U ma nistawx natu spin tal-qoddim l-ekonomija jekk ma nħolqux iktar postijiet tax-xogħol. Mbagħad naddu għal dialogu soċjali li huwa tant importanti ma nistawx noqogħdu mingħajru, speċjalment f'dawn iż-żminijiet meta qed naraw ħafna eh, eh, fejn wieħed jintilef u jinqabad f'nasba ninsowhom l-aspetti soċjali għalek, nixtin saqsi l-Komissarju jekk l-Istati membri fl-opinjoni tiegħu u miex lesti li jintegraw dawn l-aspetti fil-linji ta' politika tagħhom, ġifieri d dialogu mal-imsieba soċjali, per eżempju. Għandi punt ieħor. Il-bira, meta kien hemm il-konsultazzjoni fuq il-poplu Rom, Fuq dan, ovvjament, mill-kwissjoni tal-follow-up tal-indikaturi, naraw li rizorsi jaslu fejn suppost jaslu eh, sar reġjuni l-iktar vulnerabli u zvantagġati eh, fil-postijiet l-iktar imbeda nafu li anki f'postijiet imbeda jkun hemm risorsi umani u meta jkun hemm xi proġett li jaħdem tajjeb imbagħad ma jkunx hemm follow-up. Din problema. Eh, Sur Clark. Uh, thank you, President. Grazzi President, Komissarju, nerġamu l-lura l-kwistaqsija li staqsejtek meta l l-ewwel darba li nejnu l-SMEs li jimpiegaw nofs il-forza ta' xogħol fl-Unjoni Ewropea. Inti ma kon speċifiku, iżda forsi tista' tina tweġiba speċifika issa wara li tajtna tant dettalji fil-diskors tijak. Dal-ħodu dan il-komitat approva n-nefqa taħt l-ITF biex napoġġaw il-kumpaniji li inalqu u li tmexxew x'imkien ieħor. Tajjeb wisq, iżda l-limitu ta' 500 ma applikax għall-SMEs u dawn l-ħaddim għandhom zon fik ta' assistenza għam ħafna familji li jena li l-ħaddima tagħhom minn dak li qaraw l-ħobża ta' kuljum jena ta' essenzja u hemm ħafna diskriminazzjoni. Fl-aħħar plenarja fi Strasburgu l-President Barroso qal li l-SMEs kienu qed jiġu mifnija mill-burokrazija. Dal-ħodu kien hemm ir-rapport bil-ve fejn emenda 20 ġiet approvata u kienet pis enormi fuq l-intrapriża, fuq il-negozji u ovvjament anke fuq l-SMEs. U t-tielet punt, dan il-kumitat mhux qed jgħin lanqas. Ħafna xewr ilu votajna biex neskludu l-sewwieqa ta' trakkiet mid-direttiva u din ġiet reveduta u f'April il-vot dar kontra ġil meqlub ta' taħt fuq u l-plenarja votat il-kontra u l ser tagħmel fl-aħħar mill-aħħar SMEs għax mhux qed nara esperazzjoni biex tassow ikun hemm impenn loġiku u siwi. Signora Plam. Damna președintă, vraw sa l salut. Grazie ħafna, Signora President. Jiena u koll nixtieq nil-amana l-Kummissarju, nixtieq ringrazzjah għax ta' kull darba jiġi ta' amana meta jkun hemm affarijiet serji għaddejjin nilqaw maħna u nejdlu li jena qed kompletament miegħu l-approċ li qed dwar l-età tal-pensjoni. Fuq l-affarijiet li qegħdin nitkellmu fuqhom illum jiena l-bieraħ kont ukoll qed nipprotesta mal-nies li niżlu fit-toroq jina diskutejt man nies u kienem xi nisa li kelmuni u qaluli li għallu li li verament imħazba mħabba l-impat soċjali tal-krizi u qed jibżaw għal-ġejjieni tagħhom. Jiena wara li smajt il-prezentazzjoni tiegħek għandi dil-mistoqsija. Kif se tara biex ma jkunx hemm iktar diskriminazzjoni bejn is-sessi u anke diskrepanza bejn is-salarji? dawn huma l-prioritajt kif se tara li jkun hemm kontroll kemm jiġifieri fil-istati membri fuq il livell tal-liġi kif tiġi infurzata. Ejdinna ftit kif taħseb li se implementa dan kollu. Jiena wkoll għandi xi mistoqsijiet li jkun missorju. Um, ovvjament il-biraħ dak li ntqal fil kulleċ il-biraħ dwar il-governanza ekonomika minn kejja dan kollu il kwestjoni ta' xol ma tantx ġiet diskussa. Inti eh, tista' tgħidilna eh, fil-kulleġġ il-bira meta kien hemm dawn is-sitt proposti minn ħatakom. Dejjem um, um, qatt ma kien hemm referenza għall-artiklu 148 tat trattat. Ġifieri inti qed tista' tgħidilna kollox xi bbażat fuq l-artiklu wieħed wieħed fuq il-popolazzjoni tar-Roma aħna rajna x'kontributajt inti u Sinjura Reding, anki l-implementazzjoni ta' trattat ta' Lisbona u drittijiet tal-bniedem kif se nbidlu l-affarijiet il-fatt li tratatta l-Lisbona qed titina l-artiklu eh, numru 9 għalhekk id-deċiżjonijiet tal-bieraħ intom bdejtu titkellmu dwar dan l-artiklu 9 li jolqot kollox meta qed sa fuq l-analiżi tal-dejn fil-litra li ktibtu l-Sur Henders kif qed tikkonsidraw li dak li infiq għal pensjonijiet eh, jistgħu jiġu ġustifikati biex naraw li l-Ministru tal-Finanzi, l-Ministru tal-Affarijiet Soċjali jkunu jistgħu jifmu l-aħħar kelma intom timmaġinaw li f'daħħa f'dawn l-aħħar xhur ta' din is-sena il-linji direttrivi eh, dwar ix-xogħol taħseb li se jisfixxaw fix xej grazzi ħafna. Merci. Uh, let me start with Nixtieq nibda waħda mill-mistoqsijiet tal-bidu għax ma weġibx fuq il-Jures li hija punta tħassib u li anki jien għandi iżda Issa huwa żmien f'waqtu li nqajmu kwistjoni bħal din. Għaliex huwa l-perjodu fejn dal-waqt ħanaslu għal diskussjonijiet budġetarji u naħseb li nista' nsara fuq rapost tagħkom biex jerġa' jkun hemm il-budget propost mill-Kummissjoni u ndaħlu fl-abbozz tal-budget. Huwa importanti ħafna li l-inizjattiva li resqet il-Kummissjoni bħal pereżempju Youth on the Move tkun kollha l-finanzjamenti meħtieġa u anki għal l-inizjattiva tal-ewwel sena eh, għall-impik tiegħek. Kienet inizjattiva oħra, rridu nsaħħu dawn il-kapaċitajiet ta' din in-netwerk mod aħjar iktar mill-li għamilna qabel. F'dak li għandu xaqsa minn bat il-fondi fuq l-ISF, l-ġlida kontra l-faqar u l-kapacità li nġildu l-faqar, jgħid il-kellim, hija kwistjoni ċaru. u l-Presidenza Belġana l-xarid f-xarta ta' U jiena ħan attendi u nisma' bir-reqqa il-punti di vista tal-esperti hemmhekk. Rridu nagħtu viżibilità aktar l-Fond Soċjali Ewropew. Rridu nagħtu aktar linji gwida mill-ambitu mill-linja ta' politika rridu nagħtu. U naħseb li dan jiddaħħal ħafna fil-kuntest ta' Roma, per eżempju. Il-bira diġa kont semmejt xuħut minn dawn il-punti fil preżentazzjoni tiegħi għaliex mhix kwistjoni ta' somom ta' flus iżda x'proġetti aħna infaslu u kif qalet is-Sinjura Gens jekk nistawx niżguraw li il riżultat li il riżultati li jipproduċu dawn il-proġetti ikunux sostenibbli jew le anke wara il- li spiċċaw il-fondi Ewropej. Għalhekk dan jeħtieġ li kunem ħafna attenzjoni, ftit innovazzjoni, naħseb li hemm bżonn ta' innovazzjoni u nerġaw nibdow minn ġdid il-fondi tal-ISF għaliex hemm punti komplessi ħafna u f'ċertu każijiet hemm kwistjonijiet bla preċedent meta mqabla mal-istorja tal-fondi tal-Unjoni Ewropea. Dan japplika b'mod speċifiku għal kwistjoni tal-Roma. Fuq il-fond ta' ġustament tal globalizzazzjoni dan jista' jiffinanzja l-SMEs jekk l-impatt ta' situazzjoni ta' kriżi jew il-globalizzazzjoni mod ġenerali f'lokalità partikolari ammonta għal aktar minn 500 persuna din huwa l-limitu. U għalhekk hemm din il-possibilità diġà li nabbinaw l-impatt tal- tal-ftampigi ġenerali, iżda naħseb li din hija kwistjoni li diskussjonijiet tal-ġejjin jistgħu jkopru. l wol tal-Parlament huwa importanti biex isawwar l-IGF tal-ġejjini u r-regolament tal-ġejjini. tal mod li l-SMEs ikunu jistgħu jieħdu benefiċċju minn dan anke fir rigward il-konferenza tal-Europe Med, l-organizzazzjoni tal-SMEs fl-Europa, jiena tinsegwija mill-qrib iżda l-kwistjoni u l-għanija hemmhekk kienet il-sem fid-dialogu soċjali. U naħseb li din hija l ġawlanija jiena nixtieq li dan iseħħ għadni ġejn hawnhekk minn konferenza fuq il-dialogu soċjali settorjali fejn kelli l-opportunità li nisħaq fuq l-importanza li ninvolvu l-SMEs. huwa mod kif nistgħu ntejbu dialogu soċjali nnifsu. U dan irid jitkompla rol ċentrali fil-manager tal-ekonomija u fiż-żamma tal-modell soċjali Ewropew. Huwa minnu wkoll li hemm xi żbilanċi ġeografiċi wkoll u huwa ċar ħafna minn dak li qed nisimgħu minn partijiet interessati, speċjalment trade unions, li fl-istat il-membri il-ġodda il membri il ġodda is-saħħa ta' dialogu soċjali mhix biżejjed u hemm irridu naħdmu sabiex insaħħu dan kollu. Għaliex ovvjament jistgħu jkun hemm konsegwenzi f'dak li għandu x'jaqsam il-stabilità nuqqas ta' stabilità soċjali. U dan huwa marbut ukoll ma' social dumping. Kien hemm dan iżda naħseb li kien fir-rawn ta' qabel. Meta nistgħu nagħmlu ħafna fuq il-dumping soċjali, iżda per eżempju fi rigward il-fissar tal-salarji, ma ta' nistaw namlu biss, iżda mbagħad fuq dialogu soċjali nistgħu nagħmlu ħafna hemmhekk. Ma ħankomplu nagħmlu dan ix-xogħol. Imbagħad fuq is-sostenibilità tal-impigi dan huwa qasam ieħor fejn noqogħdu aktar attenti u għalhekk aħna qed naħdmu fuq strutturar mill-ġdid. Dan huwa qasam fejn ħanħorġu proposti rilevanti fil-ġejjeni u dan huwa punt fejn xoltana jidħol mal-portafol tal-industrija u aħna najdu li fil-inizjattiva u l-anija li jmiss fuq il-politika industrijali strutturalment ġdijt irid kollu rwol importanti. U għalek dan huwa xogħol importanti li qed nagħmlu b'mod konġunt mal- l-industrija. Kemm s-sostenibilità tal-impigi iżda anki biex ikun hemm mod soċjali aħjar li nitrattaw it-transazzjonijiet. Ġifiri sostenibilità mhix kwistjoni biss tal-saħħa u sigurtà, iżda huwa minnu li mhux biss eh, l impigi rridu jiġu sostnuti u għalhekk rridu naraw li kunem inklużi wkoll industriji oħrajn, pal pereżempju x-xogħol eh, fil-minjeri għal-faham fejn hemmhekk irridu nanticipaw xejra gradwali ta' telf tal-impigi fil-ġejjini minħabba l-politika ta' kompetizzjoni, minħabba l-impatt tal-tibdil fil-klima u l-aġenda ta' tibdil fil-klima. Iżda l-sfida hawnhekk hija li nimmaneġġaw dan b'tali mod li ikun l-aktar sensittiv. U namlu l-almu tagħna sabiex niżguraw li l-maġġoranza tal-ħaddiema affettwati ikollhom opportunità oħra biex jiksbu li ġodda u ikollhom impjiegi ġodda possibilment fil-lokalità fejn jitilfu l-ewwel impieg tagħhom. Din hija kwistjoni regolari li terġa' titqajjem, tafu forsi li kienet ukoll fl-aġenda tal-kulleġġ il-bieraħ u fil-kuntest ta' stat membru partikolari speċjalment. imbagħad fl-aħħar fuq il-tmexxija ekonomika għal darb'oħra. l ta mill-surrenna surrenders ġiet semmija kelli possibilità li niddiskutija din mal-Primistru Andrekine li kienet jaqgħod tent ħafna għal din l-ittra Minħabba s-sensivita tal-ħruġ mill-kriżi u anki l-kwistjoni jekk dan il-ħruġ ifissirx li irridu namlu dak kollu possibbli fuq meda qasira ta' żmien biex nimplementaw riformi u l-insibu azzjoni oħra jew inkella nix nisħu fuq il-żamma u l appoġġ tal-rkupru. Nista nserraħ lilkom raskom li sinjura Milke taqsam f'din l-opinjoni miegħi u rridu niżguraw li l-irkupru jinżamm. Jiġi appoġġat u li dan jitqies ukoll fil-struttura ta' tmexxija l-ġdida. Fil-jim li ġejjin ħanitkellmu ma' Sur Van Rompuy fuq kwistjonijiet ta' tmexxija ekonomika u jkollna l-opportunità li niddiskutu dawn il-kwistjonijiet f'dan il-periodu tan sensittiv. Grazzi ħafna, bekk wasanna fit-tmim tal-laqa tagħna, aħna norbtu fuqek li naraw meta inti tasal l-artiklu 148 u kun jiġi konsidrat għal din il-governanza ekonomika. Jina nirringrazzja ħafna lill-interpreti li baqgħu magħna anke wara l-ħin u narawk sur kummissarju s-ġimma l-oħra għal debattitu li konna fil-plenarja. Għawnek eh, nif ussa u nerġaw nil-taqaw fil-25 u 26 ta' ottubru ġej. Grazie ħafna.